So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, merci. Signori. Naħseb aħjar nibdow, għax għanna ħafna fil-program tagħna illum u jekk taqblu nipreferi li nibdow l-adozzjoni tal-aġenda l net Il-punt 15 il-negozjati mal-Kunsil fuq il-Fond Soċjali. Ħanamlu dan qabel l-erba. Ġifri wara e, ma li naddi e, għal-punti ta' barriet naddu għal dan il-punt, un bat inkomplu bl-ordni normali, un bat il-sitta. Ija abbozz ta' opinjoni fuq ir industrializzazzjoni tal europa Imbagħad ngħaddu għal punt 12. Fuq il-punt 7 il-rapport ta' Beres fuq is-segwitu dwar id-delega ta' settat leġislativi l kontrol tal-Istati membri tal-eżerċitu ta' settat ta' implementazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni. Irridu uh, nisimgħu f'sow dan ir-rapport Il-votazzjoni mis sessir illum sirada. Mela, dik hija l-proċedura li ħa nadotaw illum, ġifiri l-konsiderazzjoni tal-emendi li għanna mill-lefko u eh, il-konsensa daħana d-duħma l-agenda għal-għada din eh, dak li nista' ngħidilkom dwar l-aġenda, l-aġenda mela naħseb nistgħu naddottaw u xek tajjeb ħafna il-punt li misqasir huwa prezentazzjoni tal-servej annwali kena laqa konġunta bej l-ekonu l-Empel fi Strasburgu u f'Novembru ħajkonna laqa speċjali mit-8 u kwart sa l-10 il-Komissarju eh, Rejn u Andor it-nej li huma ħaj introduċu dan il-rapport annwali illi l-Komissjoni tkun eh, studjatu sa 13 Deċembru. Dak iġifiri ħaj kun xogħol konġunt u nizluwa fid-djari iju tagħkom. Fi riguard eh, tal-interpretazzjoni, mus se jkun hemm interpretazzjoni fil-konċiljazzjoni. Uh, Ovvjament, ġeneraw li ħajkonna rapporti tajbin, uh, l-lum ħajkunaw il-web streaming passoltu minn interessat madwar id-dinja kollha jista' kollegi ma nistawx naħlu ħin 15 minuta għal kull punt tal-agenda tagħna. Eja, nkunu fil-qosor ħanuru li l-kulħadd anka li ċittadini illi aħna kapaċi e, nimxu mal-agenda tagħna u naddu l-agenda b'mod effiċjenti u b'mod eh, veloċi. Mela, Elizabeth, grazie ħafna, hija l-ewwel kellima. Elizabeth Chartier, l-aħħar punt li kena fit trialogu tagħna kienet 26 wieħed ħajkun hemm 27 wieħed il-ġimgħa d-dieħla. Nixtieq eh, nirringrazzja l-amministraturi, l-impjegati kollha u l-tim kollu tan negozjati illi baqaw għaddejjin sa l-aħħar minuta, sa sew nofsa fil-ħodu fil-fat l-aħħar darba u dan juri illi għatanna ħafna punti ibsin li għat rridu nsibu soluzzjoni dwarom, rridu għalek eh, nazzu rasna u naħdmu ibes. L-aħħar negozjati kena fjom eh, punti taqbili li na stajt nsemmi jomkom u koll, issa għanna u koll dawn il-punti li kienu ibsin hawnhekk kellna l-qofol tad-diffikultà tad-diskussjoni. Mela, fost dawn, l-ewwel punt. 27% tal-fondi tal-kozzjoni u l-fond soċjali ħajkunu uh, ring fenced f'dawn it-tip ta' negozjati il-rapporter fil-fat kien jibess ħafna f'dan ir-rigward nafu illi għanna l-appoġġ tal-Kumitat tal-Budget Sur la Masur u il-President tal-Parlament. Il-President fil-fat kien eh, flessibli ħafna fil-rigward ta' dak li nixtiequ aħna U jina tkellimt u koll anka ma' Joseph Doll da l-ħodu għax għet ndur il-kapit tal-gruppi politiċi kolla biex ikonna kamista jkun flessibilta f'dan il-negozjat eh, qed nitkellmu lek dwar 11 biljun euro għal u umani għal rizorsi eh, għal kapital uman u għalhekk jiena qed naħdem ħafna fuq dan il-punt. Imbagħad punt ieħor l-inizjattiva għal uh, xol fost iż-żaza, għall impjieg fost iż-żaza, forsi tafu u koll illi em, uh, reġuni li huma beneficjari, iġifiri dawk illi għandhom aktar minn 25% fil-mija tal-qatt fost iż-żaza ta' bejn 15-25 sena u aħna nixtiequ illi eh, dan il- E, ikun qed ikopri e, bewet u part 22.9% ta' dawk li qegħdin edha. Ovvjament aħna maħniex se nirbħu fuq kull punt li e, li għandna. Imma għall-inqas dani jippermettilna mbagħad naġixxu fuq il-punti l-oħra jekk inkunu flimkien, per eżempju, fir-rigward tal-persuni ta' fuq it-30 sena forsi nkunu nistaw ninnegozjaw fuq xi wieħed minn dawn iż-żewġ uh, punti partikolari. It-tielet punt hawnhekk ukoll nixtiequ li l-Kunsill jerġa eh, ħares lejn l-20 fil-mija tal-fond soċjali għal ġlida kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali dak li qed nitolbu aħna. Imbagħad l aħħar punt dawk Illi għandhom xi diżabilità u ir-refuġġati għandhom ikunu wkoll inklużi fil-lista ta' beneficjari għal dan il-fond soċjali. Dawn huma l-punti li ħanqegħdin innegozjaw fuqhom u qegħdin nagħmlu dan ehm, b'mod strutturat. Punt ieħor fl-2000 fil-budget tal-2014 l-inizjat attiva għall impjieg fost iż-żaza kellna appropjazzjonijiet mniżla imma fil-labbozz tal-budget tal-2004 erba hemm erba hemm erba mit biljun mniżla fl-appropjazzjonijiet. U għal-2015 hemm 2.6 għal dawn Aħna nixtiequ li dawn il-proġetti ikunu eligibli għal dawn il-flus eh, għal l-2014 14 u eh, l-2015. Unbat għanna u kol trialogu ieħor fil-27 ta' xar ġifiri narit li ta' ġeja u nisperaw li nkunu sa' dak iż-żmien eh, konkludejna ġifiri qabel ma nilħu 30 trialogu. Grazzi ħafna jt il-President. Naħseb kun tajba ħafna inti bħala rapporter l-għażla tiegħek kienet waħda tajba. Aw xi ħadd li jixtieq eh, iżid xi ħaġa? L-Onevri Serkas. Mistoq mux mistoqsija eżattament, imma jina u kol nirringrazzja l-rapporter u l-tim kollu għal dan ix-xogħol inkredibli li qegħdin jagħmlu jiena eh, nappoġġa t-tattika u l-istrateġija li qed eh, juża dan il-grupp eh, ir-rapporter qed tuża rapporter u taf b'dan. Għaż-żewġ suġġetti li huma ta' tħassib palinna, Ġifieri għall-estensjoni ta' din l-inizjattiva taż-żgħażagħ aktar reġuni jew aktar Zazax, imma żgur ambitu aktar wiesa' ma jistax ikun ikun hemm biss uh, risposta parzjali għal problema li għandna qudiemna u għalhekk jiena nħoss lek nistgħu nażlu bejn l-estensjoni ta' reġjun jew l-estensjoni f'rigward ta' numru. Allura jekk din hija l-għażla nippreferi illi kunem l-etajiet bej 26 u 30 sena għax diffiċli biex jitkellem dwar din inizjattiva u jħalli barra il-parti tal-popolazzjoni eh, ġifiri tazzazax bejn il-25 u 30 sena minn din inizjattiva ġifiri eh, jiena eh, din li nappoġġa. Grazzi ħafna għaw xie kummenti oħra f'dan ir-rigward.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 meta e, jitkellem dwar l-estensjoni ta' l-inizjattiva ġifiri għal persuni ta' 30 sena dan l-aħħar il-Parlament e, fil-fatt adotta r-rapport tiegħi. Ir-rapport tiegħi kien qed jisejjaħ lill istati membru lill kummissjoni biex jimplementaw dawn il-proposti li hemm nizla fih. Dan l-aħħar fil-fatt ikkuntattjajt ukoll lill-Kummissarju Andor u e, ħassejt illi ma tantx kien impenjat għal uh, din il-kustjoni partikolari. U uh, fil-fatt il-probabilità li mhux se titla sa 30 sena Ġifiri din taħseb li ħajrna xilkom tamluwa din il-ħaġa, għaw xaħat li jintervjeni, staqs il-president li ħat ma jintervjeni, mela Elizabeth tista' terġa' tirrispondi. E, jirna xilek tamila? Il-kallima? fil-qosor, Iva, Iva, nappoġġa din l-ideja illi inteqlaw l-età sa 30 sena, eh, kif ifisser li ħajkonna id-doppju tal-beneficjari meta wieħed ħares li bħala ammont net, bħala numru net. U jiena ma nixxieqx li jkun hemm nies li jitħallew barra. Il tiġa persuni bejn il-35 sena titħallu barra li għetni kritika jien huwa illi uh, jista' jkun, pero illi nkunu qegħdin nimminaw e, e, naqsu l-valur tal-inizjattiva jien qed nipprova e, nixtieq illi jkun hemm koordinazzjoni tajba li din tkun effettiva, jkun hemm koordinazzjoni bejn din l-inizjattiva u l-garanzija taż-żgħażagħ għax qed nitkellmu fuq l-istess grupp ta' nies Il-garanzija għal zaza il-jut garanti miex bis għal ftit reġuni. E, qed nitkellmu hawnhekk fuq 25% eh, ta' persuni li għandhom bejn il-15 u l-25 sena u m'għandix tkun għal ftit nies għandha tkun għal reġuni kollha din kikun nistaw nibilanċawa bil-garanzija ta' zaza, nkunu għadin nikkumpensaw għal eh, parti mill-problema li għanna. Nirringrazzja l gruppi kollha politiċi għall appoġġ uh, trement u solidarietà li u rawni u tal-li uh, eh, ħadimna fl-imkien wara 26 eh, trialogu irna xinna naħdmu fl-imkien. Il-President jgħid li x-xogħol mal-istituzzjoni dejjem huwa xogħol diffiċli. <coughs> Proset, grazzi eh, jirna xilek żgur nirringrazzjak u Nirringrazzja kont tal-appoġġ kollu f'dan il-komitat. Mela nadu sal-punt li jmiss l-ittikettar ta' sustanzi hemm sitt emendi. Serra, grazzi President. Għanna żewġ kompromessi dwar il-premessi u aħna nixtiequ E, eh, nejdu illi jrid konna l-standards irridu jkunu għedin jemirdu napoġġaw l-SMEs u il-negozji tal-SMEs. Fil-kompromess B, jina fimt illi ħajkun hemm eh, korrezzjoni waħda li għanda eh, li hija bis lingwistika, issa qegħdin ngħidu lil ħames direttivi għandhom ikollhom reviżjoni eh, sabiex u l-komplement. Iġifiri dan biex ikunu um, revizjonati eh, il-ħin kollu u l-Sinjura Harkin ħatkun qed tirranġa il-formulazzjoni, il-kontenut mhuwiex se jinbidel u naħseb il-koll nistgħu naċċettawha din. L-emendi l-oħra huma tekniċi ħafna minnhom huma aċċettati mill-esperti tekniċi mill-naħa tal-Kummissjoni u għalhekk għall-inqas eh, jiena fimt li m'għandux ikun hemm problemi b'dan u eh, għada nispera illi nkunu nistaw namlu nilħu qbil wara l-ewwel qari u nispera li l-gruppi politiċi kollha jkunu jistgħu jilqgħu dawn it-talbiet kollha. Jina, għalek, kol ma nixtieq mal huwa li nirringrazza li xedew rapporters li kienu attivi ħafna u li koperaw ħafna mija f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Sera, l-affarijiet jidru li mexjin tajjeb, nispera li jibqgħu hekk. Mela, il-xedow uh, fissam soċalisti, soċjalisti Grazzi ħafna, grazie l-rapporter tal-kooperazzjoni eccellenti, jina kontent ħafna il-rapporter tana inkluda ħafna mill-proposti tana fil-kompromessi. Barra minnek jina kontent u koll li sigur u sikurezza u saħa fuq il-posta xoll miex qed titqis bħala pis fuq il-kumpaniji u għalek e, eh, eh, tintuża bħala skuża biex ma jkunx hemm protezzjoni tal-ħaddiema din hija parti mill-charter eh, e, ċertu professjonijiet huma aktar medda mill-kimiċi minn oħrajn, per eżempju ħaddima fil-fabriki, manka per eżempju l-hairdressers, illi uh, ħafna uh, drabi kollom kimiċi perikolużi fuq il-post tax-xogħol mingħajr ma jkunu jafu eżattament ir-riski illi uh, ikunu esposti għalihom. Nirringrazzjak illi jinti dan l-eżerċizzju mħattux bħala wieħed tekniku u uh, illi qed tiftakar li wara kollox hemm l-impjegati involuti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u le. Il-President qed jgħidlu s-sur Flex Security. Phil Flock Mary, grazzi ħafna. Eh, E't nitkellem fisem il-kollega tixtieq tirringrazzja r-rapporter tal-xogħol kostruttiv id dettaljat fuq dan il-dokument fuq din il-proposta kien eh, fajl tekniku ħafna eh, anka fil-komunikazzjoni ma' l-Komissjoni hemm appoġġ għal eh, l-aġġustamenti ta' Sinjura Asaj hemm numru ta' emendi mir-rapporter li għandhom jaqsmu ma' terminoloġija li s-Sinjura Harkin temmen huma ġustifikati u qed tejbu t-tekst. Fir-rigward tal-kompromess B, l-Sinjura ħar McClarken tixtieq titlob ir-rapporter biex tikkunsidra il-ħames direttiva kollha li jkunu soġġetti għal reviżjoni perjodika flok eh, eh, ikunu taħt reviżjoni. Eh, għax din inkella tkun xi ħaġa ta' kuljum u u Eh, ma nkunux nafazzatament eh, id dokument jekk ikunx wieħed eh, aħħar jew lejek dan dan din reviżjoni ħad tkun kostanti. Jiġifieri aħna bħala dan nixtiequ approċċ aktar strutturat, jiġifieri review ir-reviżjoni issir periodikament mhux il-ħin kollu. Barra minn dan il-kompromess, Sinra Harken hija kuntenta bil-rapport u l-emendi u ħerqana ħafna li issir il-votazzjoni għada. Grazzi ħafna għaw xaħat iħor, xie membri uħal jishtiq jitkellem. Il-Komissjoni forsi tixtieq tgħid xi ħaġa? Jekk tixtieq. Grazzi ħafna President. Grazzi tal-qed din l-opportunità illi nirringrazzja. E, nirringrazzjakom għall-emendi b'mod partikolari nishtiq ngħid illi s-servizzi tal-Kummissjoni jixtiequ eh, jishtu dawl fuq il-fatt eh, Anzi, jixtu daw fuq dawn il-lemendi, ħafna minnhom mandom xaqsu ma' terminoloġija, ma' terminoloġija u ma' l-direttiva ma' regolamenti u anka hemm oħrajn qed jippreċiżaw il-korrelazzjoni li teżisti bejn is-sistema antika u dik ġdida eh, li għandha x'aqsam mal-klassifikazzjonijiet u hemm ukoll żieda ta' kategoriji ta' sustanzi illi jistgħu jitqisu eh, bħala konsistenti ma' approċ illi wieħed iżom id-direttiva eh, dejjem adattata għal progress tekniku għalhekk Pero aħna nixtiequ ukoll in nsemmu xi tħassib dwar l-emenda 10 u 11 minħabba li aħna inqisu illi mhuwiex biżejjed illi wieħed qed isemi sotto kategoriji permezz ta' eh, Or, eh, u nsemmu biss il-kategorija wieħed B, nsemmu il-kategorija wieħed Eh, għaxem hemmhekk hemm każi każijiet fejn m'hemmx eh, fejn wieħed ma jistax jagħmel sotto kategoriji ta' sustanzi. Jiġifieri fil-wieħed jew fil-wieħed B. Nixtieq ukoll eh, ngħidu illi għandna nużaw il-kelma or minflok end f'dawn l-emendi 10 u 11. U barra minnek nixtiequ Insemmu u koll illi fi rigward l-emenda 23-24 xie partijiet ta' dawn l-emendi jista ikun ma jkunux eh, marbuta direttament eh, mal-kontekst tal-proposta prezenti ġifiri dik tal-allinjament ta' eh, dini direttiva ta' sikur ta' dan il-regolament partikolari ma' CRP. Grazie ħafna l komissjoni Naddi issa il mikrofonu l-ura l-rapporter, grazzi ħafna tal-kommenti ta' komanka tijek tal-komissjoni, zgur illi eh, nistaw nerġaw induru lej dawn id-dettalji fit trialogu li eh, imess u naqbel illi eh, il-kelma periodic review hija aħjar milli under review u nishtiq nistaqsi li l-għaldi jekk eh, dan, jekk daw jistaw xiamlu l-emenda taħħom eh, u nistaw xnaċċettawa għada għax eh, qed intejbu t-tekst. President jgħid illi probabilment inkun ħajkonna naħdmu bil-lejl iġvera t-morru kontra direttiva tal-overtime imma eh, nistennow eh, il-segretarjat ħajkun qed jistenna eh, dawn il-bidliet. Issa jmiss il-punt 5 l-implementazzjoni tad direttiva tal-Kunsill ġifieri jistabilixxi qafa ġenerali l-gwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol. Adam Koza huwa r rapporter Most a huma lesz szó, hét Jien nixtieq nitkellem dwar il-kompromessi. U fassanna fil-fatt seba' emendi ta' kompromess. Ħar darba aħna kellna laqa eccellenti ma' Shadows u kienet laqa pozittiva ħafna, li saret f'atmosfera tajba ħafna. Kulħadd iddiskuta il-punti di vista tiegħu u sħaqna u identifikajna li huma dawk l-emendi li stajna ndaħluhom f'emendi ta' kompromess. B'dan f'moħħna naħsbu li l-gruppi politiċi kollha jew maġġoranza tagħhom huma kuntenti bis-soluzzjoni li ħriġna biha fil-proposta kurrenti, ovvjament hemm differenzi bejn gruppi politiċi, kien diffiċli li nsibu soluzzjoni li tkun tista' tintlaqa tajjeb minn kulħadd. Però hemm kompromess wieħed li huwa daqsxej problematiku. E, dispożizzjoni D. Aħna provajna nkunu kemm jista' jkun bilanċati fil-proposta tagħna u nittamaw li l-gruppi politiċi jistgħu jaċċettaw dan. Għaliex kif tista' tagħmel differenza bejn gruppi differenti li jiġu diskriminati? hemm bżonn li jkun hemm trattament ugwali bħala komitat tal-Affarijiet Soċjali u l-Impjiegi. Ikun li ma jkun il-grupp li ikun netibati minn diskriminazzjoni. Fl-aħħar. Tippermettuli? Nfittex l-emenda? Ngħid il-kellim? Jina fl-emendi ta' kompromess eh, provajt Nisħaq li aħna qed nitkelmu biss dwar id-direttiva 78/2000. Kwalinkwa emenda li provat iddaħħal qasam differenti ma tantx kienet aċċettabbli minnaħa tagħna. Kollox ma kollox l-emendi ta' kompromess u kull emenda ta' kompromess fil-fatt huma bbużati bbażati biss u esklusivament fuq id-direttiva 78/2000. Iżda dejjem fuq din id-direttiva aħna nittamaw li nibatu sinjal ċar, messaġġ ċar dwar xirrit isir, dwar xirrit jiġi indirizzat, li ma studji jridu iseħħu, eccetera. U l-istess japplika għal drittijiet fundamentali. Kollu li kelli xinajtu issa nħares il-qoddim biex nisma' l-kommenti tagħkom. Grazzi. Anke Adam, äh, fidi shadows. Il-President, grazzi ħafna Adam, issa fissem shadows l-ewwel is-Sinjura Kliveti. Grazzi għal mod kostruttiv li ħdimna bih eh, kif semma r-rapporter aħna kenna ambjent tajjeb ħafna ħdimna f'atmosfera li inna rasna u li kienet amokevoli. L-emenda ta' kompromess A Fil-fatt, l-aħħar parti ta' din l-emenda li hija simili l-emenda 37 nixtiequ li naħħuha mill-kompromess għax l-emenda 37 ġiet irtirata. Għal daqstant l-emenda ta' kompromess A jista' jibqa' kif inhu. Ħlif l-aħħar sentenza li tindirizza l-emenda 37 fil-fatt li ġiet irtirata. Issa fuq l-emenda ta' kompromess E aħna ma naqblux kif huwa formulat. Dan għaliex hemm elementi fih li ma naqblux magħhom. Til-emenda E, per eżempju, hemm miktub li m'hemmx informazzjoni u data dwar kwistjonijiet li aħna nqisu li huma importanti minn ħatana Aħna skontna din id-data hija disponibbli, hija informazzjoni li għandna, anzi fuq dan is-suġġett għandna ħafna informazzjoni kemm min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej u anke mill-Aġenziji Ewropej li diġà wettqu xogħol fuq dan il-qasam. Ippreżentawna ċertu rapporti u allura nafu x'inhuma hija l-pożizzjoni tagħhom. Barra minn hekk ippreżentawna statistiki solidi u aħna għalhekk ma nistgħux nappoġġaw din l-emenda E. Imbagħad fir-rigward l-parti tal-emenda li tirreferi għall-emenda 33 u hawn qed nirreferi għal-rapporter għax jiena diġà kon spjegajtlu x'inhi l-pożizzjoni tagħna, imma hawnhekk nixtieq intenni l-pożizzjoni u l-kunċett x'inhu. Aħna ħan nitolbu l-emenda 33 nivvotaw għaliha separatament. Dan il-lingwaċ tiegħu daħħal fl-emenda E ta' kompromess, imma ġela darba aħna ma nistgħux naċċettaw l-emenda ta' kompromess E kollu nixtiequ u nippreżentaw l-emenda 33 separatament u nivvotaw għalija separatament. Issa, hemm emendi oħrajn li ma daħlux fl-emenda ta' kompromess. Aħna nappoġġawhom bħala soċjalisti nħossu li dan rapport importanti u nittamaw li kollox jimxi ħarir fil-votazzjoni għada. Grazzi. Silvio Vir. Grazzi, President. Kollox ma kollox il-grupp tiegħi jappoġġa dan ir-rapport. U anke riformulazzjoni tad direttiva 78-2000. Eh, Nirringrazzjaw l sur Kosa għall-approċ attiv tiegħu u għall-kooperazzjoni l wera. Kien hemm 55 proposta li tresqu, seba' emendi ta' kompromess tfasslu u hemm ħafna li aħna nistgħu nappoġġaw minn qalbna. Madana kollu minn naħa l-oħra mbagħad hemm xi emendi li ma nistax naċċettaw bħala grupp. L-emendi nistgħu naqsmuhom żewġ gruppi. L-ewwel grupp jibda jispjega minn ġdid jew jinkludi dan l-ambitu oqsma ġodda jew oqsma oħrajn u għandu lingwaġġ ġenerali ħafna. U għalhekk din il-ġeneralizzazzjoni biex ngħidu hekk twassal biex l-interpretazzjoni mbagħad tkun diffiċli. U aħna lek ma nistgħux naċċettawha għax mhux tkun aċċettabbli għal min japplikaw dawn ir-regoli. Imbagħad grupp ieħor ta' emendi huwa dak fejn hemm referenzi għal normi speċifiċi u dispożizzjonijiet speċifiċi u dawn l-emendi jaqgħu taħt l-ambitu tad-direttiva 78/2000. Dawn l-emendi ħan nappoġġawhom. Ndur lura l emendi ta' kompromess issa. fil-mija ta' l emendi nappoġġawhom. Madana kollu l-emenda F Ma nistawx nifmu eżattament għala l-ispezzjonijiet tax-xogħol ġew inklużi hawnhekk f'din l-emenda. Aħna nħossu li dinja eċċessiva u għalhekk ma nistawx nappoġġawha. Barra minn hekk inħossu li huwa diffiċli nappoġġaw il-premessa wieħed fil-lingwaġġ il-ġdid, fil-fatt l-ewwel parti ta' din il-premessa hija aċċettabbli għalina, iżda mbagħad it-tieni parti fejn hemm l-emenda orali biex ikun hemm lingwa ġdid u sfortunatament aħna ma nistgħux nappoġġawha din it-tieni parti. Imma kollox ma kollox. Is-sur Kosa, rapporter, kif ukoll il-Shadow Rapporters ħadmu kollox tajjeb flimkien l-xogħol tagħhom tal-frott u biftit eċezzjonijiet żgħar nistgħu nappoġġaw ir-rapport kollu kemmu. Grazzi. Herzlichen Dank für die Grünen. President, grazzi ħafna. Grazzi, Safi Semel Hodder, Elizabeth Schröder. Grazzi ħafna, President. Jiena wkoll nixtieq nisħaq kemm huwa importanti dan ir-rapport. Għaliex l-idea b'dan ir-rapport hija din L-idea hija li jkollna rapport ta' inizjattiva qabel ma l-Kummissjoni tfassal ir-rapport tagħha. U dan ovvjament nafu li hija obbligat obbligata li tagħmlu qabel ma jtemm il-mandat. Għalhekk kien importanti għalina biex il-rapport minnaħa tal-Kommissjoni inkludi dan l-affarijiet li nixtiequ aħna. Għalhekk dan ir-rapport importanti u nixtieq nisħu dan għaliex mhux qed tevalwa l-punti kollha kif huma stabiliti fid-direttiva imma qed jagħti informazzjoni. U lan u lini tal-emendi tagħna kien li nerġgħu niksbu dak il-bilanċ li ħassejna fil-bidunet tal-proposta ma kienx hemm. U aħna ridna li b'mod ġenerali il-politika kollha kontra d-diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea ikollha impetu ġdid Dan kellha tagħna u din kienet ir-raġuni wara aħna wara li aħna fassanna dan ir-rapport. Ma naħsibx li kellna suċċess 100% b'dan ix-xogħol, probabbilment dan minħabba li hemm pożizzjoni differenti fiħdan ir-rapport li provajna niġbru flimkien. Għattajna ħafna ħin biex naħdmu fuq il-kompromessi għal dan ir-rapport u naħseb li kol ma nistgħu ngħidu huwa li kull fejn ma jkunx hemm trattament indaqs, hemm problema. U aħna nħossu li dak li huwa importanti huwa li kwistjonijiet bħal l-identità sesswali ta' dak li jkun ikollha rwol speċjali hawnhekk u ma ridniex anzi ma ridniex li jkollha rwol speċjali hawnhekk u għalhekk ma għadna madnija xejn esklusivament fuq, aħna ridna l-insibu soluzzjoni għal kull tip ta' diskriminazzjoni. Forsi b'xi ittra imma memxejn fil-rapport li jindirizza dan u dan hija differenza kbira dwar dak li fil-bidu kena suppost namlu. Jina kontenta nara li l-kompromess A jistabilixxi soluzzjoni għaliex l qed jirtiraw il-proposta addizzjonali tagħhom. Jekk vera dan huwa l-każ, allura mbagħad inkun nistgħu napprovaw dan ir-rapport li kieku dan il-pass mamluħx ma kienx jirnexxielna. Naslu fejn wasalna llum. hemm miktub li m'hemmx data affidabbli, iżda aħna għandna studju partikolari, studju tajjeb ħafna li ġej mill-Ġenzija Ewropea l-Drittijiet Fundamentali u nħossu li jkun żbaljat li dan ir-rapport ma nsemmuhx fir-rapport tagħna. Għal daqstant, il-lingwaġġ li jgħid li m'hemmx diskriminazzjoni diskriminazzjoni bħala riżultat tal-identità sesswali hija żbaljata mhux minnu mhix vera u ovvjament hemm diskriminazzjoni għabbażi ta' dan feħdan l-Unjoni Ewropea. Issa, fl-opinjoni tagħna aħna rridu naraw li ma emendi ser jiġu approvati feħdan ir-rapport. U bekk imbagħad aħna nkun nistgħu niddeterminaw jekk nistgħux nappoġġaw ir-rapport kollu kemm hu. Mhux kuntenti bir-rapport kif inhu bħalissa, iżda jekk ikun hemm titjib tajjeb li jsiru permezz tal-emendi, għal punti per eżempju li għajmet il-Sinjura Kliveti, aħna kun nistgħu napoġġaw. Ġifiri, l-votazzjoni fuq l-emendi tiddetermina l-vot tagħna fuq rapport kollu kemm hu. Grazzi għajte President, il-Kummissjoni titkellem? Id-dawla diffiċ diffiċli nara, jgħid president Jekk joġbuk. Grazzi President, jiena mid-Dipartiment li ħajfassal dan ir-rapport fisem il-Kummissjoni u kull ma nista' nagħmel huwa intenni dak li qalu naħseb il-kollegi tiegħi. Li r-rapport ser jinħareġ qabel tmiem is-sena u ser jirreferi għad-direttivi fuq l-etniċità u r-razza. Żewġ direttivi fil-fatt. kemm l-ewwel waħda kif ukoll it-tieni waħda. Iżda din id-darba nifukaw b'mod speċjali fuq diskriminazzjoni għabbażi tal-età. Dak kollox nista' ngħidilkom għalissa. Grazzi, jgħid il-President, issa ngħaddi l-mikrofonu lil Edim Koja ir-rapporter biex jagħmel taqsira dwar dak li apparentement ma kienx rapport faċli. Laqqas xejn. Ir-rapporter. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja lill-kollegi għal rimarki tagħhom u għal mistoqsijiet tagħhom serħu li rasi jiena kemm jista' jkun provajt nilqa l-opinjoni tal-gruppi kollha dejjem fejn kien possibbli. Ovvjament ma stajċ nikkuntenta l kulħadd bl-istess mod, iżda naħseb li nistaw niksbu appoċ għal pakket kollu tal-kompromessi. Issa fuq l-emenda ta' kompromess A, il-punt li għamilet il-kollega Lest li nitkellem rasim brast ma' soċjalisti biex nsibu kompromess iżda permettu li ngħid dan. L-espressjoni ta' twemmin estremist aċċettabbli jew le għalikom. Dinja kwistjoni fil-raba sentenza mill-aħħar u għalek nishtiq nirreferi għalikom. Issa fuq l-emenda B, Emnuni, il-kollegi tiegħi u jiena ħarisna lejn din l-amenda u direttiva 2000/78 u l-ambitu tagħha tkopri numru ta' gruppi li jiġu diskriminati imma mhux il-gruppi kollha huma mbagħad koperti minn studi jew stħarriġ jew minn ċifri statistiċi. Minnaħat naħa tal-Kummissjoni, pereżempju, m'għandniex data fedabli fuq diskriminazzjoni għabbażi tar-reliġjon. Allura naqbel naqbel ma dawk il-kollegi li jgħidu li neħtieġu nsemmu li huma stħarriċ u d-data u l-istudji li huma disponibbli. Dan għandna nsemmuh u nirrikmandaw li nsemmuh. Imma mbagħad importanti wkoll nisħu fejn hemm nuqqas ta' din it-tip ta' data jew studji jew inkella fejn laqqas biss jeżistu. Qed nitkellmu dwar pakkett ta' seba' emendi ta' kompromess. U kollox ma kollox jina fiduċus li il-maġġoranza ser jappoġġaw dan il-pakkett. Issa fuq il-vot maqsum. Ejja nitkellmu fuq dan, ejja nispeċifikaw eżattament x'inhi t-talba tagħkom għaliex inti kont tissemma semmi l-emenda 37. Issa s-soċjalisti ma jridux l-emenda 37 tiġi inklusa. Umbat naħa l-oħra jridu votazzjoni maqsuma. U xek, jew kella jistaw jivvotaw favur l-emenda A jekk l-emenda 37 ma tiġix koperta. Eni ċaraw eżattament xi tridu ħalli bekk l-votazzjoni timxi ħarir għada. Nirringrazzjakom il-koll għall-attitudni kostruttiva u pozittiva u kien pjaċira li jgħal naħdem flimkien magħkom. Il-kollega soċjalista tixtieq il-mikrofonu, forsi niċċaraw l-affarijiet issa? Jien xtaqt nirrepeti, forsi ma kontx ċara. L-emenda 37 ġiet irtirata. U għalhekk neħejnija mill-kompromess. U għalhekk m'hemmx problema. <clears throat> Il-President. Tajje, problemi minn qasmela. Naħseb li dan tistaw tiddiskutuh bilateralment, u mbagħad nivvotaw għada. Grazzi ħafna. Kenna nbidlu daqsxejn l-aġenda, issa ejja ngħaddu għal punt numru 8, il-rapporter Birgit Sipil, li Cars 2020 lejn industrija tal-karozzi <coughs> Ewropea b'saħħitha kompetittiva u sostenibbli. Wasalt fil-ħin, tajti Sinjura Sipil. Blezat, dan abbozz ta' opinjoni mill-kumitat tagħna propju fuq il-programm Cars 2020. Jiena nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporters, kellna laqa fil-fatt fejn aħna fukajna fuq seba' emendi ta' kompromess u naħseb li stajna nsibu qbil. Naħseb li nistaw naqblu pratikament li l-industrija tal-karozzi industrija tajba, importanti u karozzi għadhom importanti għal mobilta madwar l-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna riċerka u ħafna żvilupp li qed issir qed isir bħalissa dan jwassal għal ħafna postijiet tax-xogħol u meta nqisu l-isfidi kostanti kemm il-karozzi kbar kif ukoll il-karozzi żgħar, tipi differenti ta' magni. Dawn huma kollha kwistjonijiet ta' kompetittività iżda anke ta' kwalifiki tal-ħaddiema. Dawn kollha punt importanti li aħna qisna u li rridu nqisu hawnhekk f'dan ir-rapport. Dawn huma t interess speċifiku għalina bħala Kumitat tal-Impjigi Forsi ntikom daqsxejn spjegazzjonijiet osra dwar l-emenda ta' kompromess. Fil-kompromess A, mill-ġdid qegħdin nisqu dwar l-importanza tal-industrija tal-karozzi. U qed insemmu b'mod speċifiku xi ħaġa li nerġgħu nsemmu fil-kompromess B. Il-fatt li kif semmejt hemm numru ta' innovazzjonijiet u li aħna eżempju għal reġuni oħrajn bħala industrija tal-karozzi nħadġuhom biex jinvestu wkoll u dan kollu importanti għall-impjiegi. Importanti li aħna jkollna rol meċċej u ninvestu fl-innovazzjoni biex bekk garantixxu li jkun hemm postijiet tax-xogħol fl-Ewropa. Imbagħad għandna emenda ta' kompromess oħra propju dwar l-aġġustamenti strutturali meħtieġa u hija kwistjoni ta' kif, kif nistgħu nappoġġaw il-kumpaniji biex jelbu dawn l-sfidi u jindirizzawhom. U barra minn hekk niżguraw ukoll li dawn l-aġġustamenti <coughs> ma jkollhomx riperkussjonijiet negattivi fuq is-soċjetà. U jekk ikun hemm konsegwenzi bħal dawn kemm jista' jkun nippruvaw intaffuhom. Hawnhekk nitkellmu dwar it-taħriġ ukoll u anke dwar l-pjanar għal ħaddiema sabiex bekk ikunu kapaċi jilqaw għall-isfidi tal-futur. Bidliet strutturali mbagħad fil-emenda ta' kompromess D nitkellmu dwar l-IGF, il-Fond Ewropew għall aġġustament ta' Globalizzazzjoni, dan importanti ħafna, speċjalment jekk ikollok kriżi reali, jekk ikollok bżonn tala xi fabbrika jew xi post ta' xogħol. Allura mbagħad ikollok l-IGF bħala għodda importanti u importanti li jkun hemm intervent fil-pront għaliex bekk ikollok garanziji u appoġġ għal ħaddiema. Għalhekk aħna nappellaw għall-Istati membri biex jużaw bisħiħ din l-odda l-IGF, il-Fond Ewropew għall ġustament ta' globalizzazzjoni. <clears throat> Ġala darba għanna dawn l-sfidi kollha, aħna nappoġġaw l-introduzzjoni tal-Kunsil tal-Ħiliet Aħna rridu li niġbru l-partijiet kollha interessati flimkien biex iħarsu lejn din is-sitwazzjoni, ħarsu lejn is-sfidi x'inhuma, jħarsu lejn it-taħriġ meħtieġ, iħarsu lejn li maħiliet huma meħtieġa u jaraw kif jistgħu norganizzaw it-taħriġ meħtieġ min-naħa tal-ħeddiema. Importanti li jkun hemm skambju ta' opinjonijiet biex bekk dawn l-affarijiet jiġu organizzati bl-aqwa mod possibbli. Diġà kellimna dwar l-IGF, issa ngħaddu għal ISF, il-Fond Soċjali Ewropew miżura fuq medda twila ta' żmien biex dak li jkun tħarġu mill-ġdid, tieħħel il-ġodda bħala ħaddiema u bekk ikun jistgħu jaffaċċaw it-teknoloġiji l-ġodda mod aħjar. Kompromess, emendak ta' kompromess ġe issa, mill-ġdid hawnhekk qed nisqu dwar kemm huwa importanti l-użu ta' jures huwa strument komplementari għall-istati membri li għandu jintuża bħala żieda ma' l-Aġenziji Nazzjonali biex jiprovdi appoġġ għal ħaddiema li jkunu tilaw kif jistaw jespandu l-ħiliet tagħhom, kif jistaw ikunu eh, aċċessibbli għal forza ta' xogħol oħra biex jiksbu ehm, xogħol full-time jew kuntratti fissi. U bekk din hija opportunità li għandna naħtfu anke fuq livell ta' min jimpjega wara kollox biex bekk isibu l-ħaddiema li jixtiequ li għandhom bżonn. Fil-kompromess A, anke jekk aħna il-Kumitat tal-Impigi flejna wkoll is-sitwazzjoni dwar l-tikketjar. Kien hemm li tajt li importanti li jkun hemm tikketjar tal-CO2. ċaħġa ħaġa li ċertu stati membri għandhom moħrajn le u għalhekk kienet punt kontroversjali jekk ikun xiera f'dan il-kuntest li ndaħlu dan il-punt. Għalhekk għal din ir-raġuni aħna qed ngħidu li l-kompromess L-emenda ta' kompromess A nivvotaw għalija kifini imma mbagħad ikollna votazzjoni separata fuq l jar tal-biossidu tal-karbonju. Grazie ħafna, sanaddu għaxa għax-Shadow Rapporter, sejt president al ppe Veronique Lopez Fontanier. Grazzi. <coughs> Grazzi, nishtiq nirringrazzja l-rapporter, signora Sippel. ta' tamela possibbli li aħna ninġabru madwar mejda, nikkoperaw u nfasslu numru ta' kompromessi li l-PPE jista' jappoġġa. Xorta waħda ħafna kwistjonijiet jaħarqu u daqxej skabruża lina l-koll, iżda naħseb li kollox ma kollox dan huwa test deċenti li nistgħu naċċettaw il-koll. Is-settur tal-karozzi għall-Unjoni Ewropea f'ħafna pajjiżi, anke tiegħi stess, huwa kruċali dan is-settur għall-innovazzjoni u għat-kabbir. U fil-Kumitat Empl irridu nisqu fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Elementi importanti għalina u li huma kwistjonijiet jaħarqu għalina li żgur li ma nistgħux imorru żmerġ fuqhom. Aħna rridu li s-settur ikun iktar favur l-ambjent u jkun ħares l-ambjent wara kollox. Rapporter semma x'inhuma semmiċ x'inhuma l-emendi ta' kompromess, diskutajnijom fiħdan il-grupp, favorijom, iżda min-naħa l-oħra nħoss li għanna bżonn nsemmu l-ħtieġa li nużaw il-flejjes disponibbli jew il-fondi Ewropej, per eżempju il-Fond Soċjali Ewropew, biex bekk nappoġġaw il-kompetittività u l-kapaċitajiet u l-ħiliet tal-impjegati tagħna bisħieħ. Anke l-IGF, il-Fond Ewropew għall aġġustament tal globalizzazzjoni, għandu jappoġġa l dawk il-ħaddiema li ġew mill-quta fil-laħam il-ħaj minħabba ir-ristrutturar. Naħseb li l-kompromess ċer jolqot il-musmar fuq rasu biex jipprovaw nejnu l dawn in-nies biex bekk nantiċipaw x'inhu l-ħtiġijiet tas-settur, nħarsu lejn il-futur u bekk nkunu nistgħu ntaffu l-problemi marbuta mar-ristrutturar. Naħseb li diġa kena dan l-affarijiet fil-rapport Serkas, diġa kena maġġoranza wisa emmek, u għalek dan kollu tajjeb u naħseb li nistaw napprovaw dan il-rapport bla problemi ta' xejn. Grazzi. Grazzi, Asjelik. Grazzi. Filip eh, Benjen, għal-liberali. Grazzi, jina kon nishtiq nirringrazzja il-rapporter għal ħidma tiegħu fuq din l-opinjoni, aħna naqblu u naħseb illi huwa rapport pożittiv Huwa dossier importanti ħafna, speċjalment tal-kostituenza tiegħi għax aħna għandna l-industrija tal-vetturi u għandna potenzjal ta' innovazzjoni u ta' impigi. Mhux biss potenzjali ma ġaqgħet jiġri da fil-kostituenza tiegħi aħna diġà kellna eh, eh, imħabbra 1700 eh, impiek <coughs> u il-sena li għaddit Eh, kien se jkunem hemm eh, ħbar fuq fabrika li se tiftaħ u se tibda tiproduċi eh, magni ġodda iktar minn 10.000 pratikament iktar minn 10.000 impik fil zona tiegħi. U naf li l-produtturi fil-kostituenza tiegħi diġà użew il-fondi għal riċerka u l-iżviluppi fil-programm preċedenti biex ikunu jistaw itejbu mhux biss l-efficienza tal-karburant imma anki s-sikurezza u l-affidabilità tal-prodotti tagħhom. Nistaw għal daqstant nappoġġaw l-emendi maġġoranza tal-emendi mhux kollha kemm huma xiftu minn huma kompromessi u il-kompromessi wkoll eh, inkludew il-suġġerimenti tagħna u rajna li kienem suġġerimenti anki pozitivi mill-gruppi l-oħrajn, kompromess għawa partikolarment pozitiv u jina diġa eh, nerepeti dak li għat eh, fuq il-potenzjal għall-industrija u anki il-fokus li jem fuq il-taħriġ u il-retraining. Rridu namlu aħna il- eh, ħelitna kolla biex nisfruttaw il-potenzjal kollu kemmu. <coughs> Rridu nkomplu nibqaw dejjin pozittivament għax eh, nafu li il-kwistjoni eh, saret pjuttost negativa għax l-industrija tal-karozzi nizla l-isfel u nħossi li l-istrutturar u importanti, pero rridu nħarsu li anki l-aspetti pozitivi u il-potenzjal pozitiv għal biex iżidu l-impjigi f'dan is-settur. Għax ċerti oqsma rajna illi għanna dem ġdid u, u storja ta' suċess u nixtieq u riddin titkompla u għanna eh, eh, fondi Ewropej li jistaw jgħinu l-industrija tal-vetturi jikompetu fuq livell globali u jisiru, u jisiru ta' suċess. Grazzi, Filip. <coughs> mela memx oħrajn li jistgħu jitkellmu Mela, signora Conofer, mill-Kommissjoni. Jiena rappresenta il-DG Enterprise. Aħna nishtiqo nirringrazzjawk tal-kommenti kostruttivi, ma nix kommenti partikolari minna ħatana, grazzi. Il-Signora Kuksova. Mela, biex, asa, il-votazzjoni se sir għada u nishtiq nirringrazzja għal kollegi għal darboħra għal kooperazzjoni tagħhom mod partikolari fil-bank tal-li eh, tkellem fuq ir-riċerka u l-iżviluppi. Mhix ma tirrigwardax biss l-industrija tal-vetturi fl europa eh, Rridu li din tkun eżempju għas setturi kollha. Fuq dak li għandu xi mal-propulsjoni u l efficienza tal-karburanti u għal-materjali li qed jiġu użati fil-produzzjoni tal-vetturi. U b'dawn l emeddi naħseb li serin fit-triq tajba. U naħseb li inkunu nistaw nagħmlu kontribuzzjoni importanti meta naslu għal votazzjoni għadha. Grazie ħafna. Mela, Unbat il-votazzjoni itri fi 17 ta' Ottubru. <coughs> Dak kien il-punt numru 8, issa għanna għal-punt numru 9 għanna il-rapporter Castex fuq il- politika tal-kompetizjoni tal-Unjoni Ewropea. Françoise, grazzi President. Il-ġimgħa li għaddiet kellna skambju ta' opinjonijiet u kien ċar illi kien hemm konverġenza wiesa fuq madwar il-kumitat fuq il-abbozz ta' opinjoni illi jiena ippreżentajt. Din il-konverġenza minn mill-ġimgħa li għaddiet ġiet iktar konsolidata bil-emendi ta' kompromess. Hemm tminja minnhom dawn. Li fisser li pratikament hija l-opinjoni kollha kemm li hija koperta minn dawn it-tmin emendi ta' kompromess. <clears throat> Naħseb illi jiena daħalt inkludejt il-gruppi kollha rappreżentati fil-kumitat huma jirrigwardaw b'mod partikolari riservi li kellna fl-opinjoni tagħna li kienet rigwarda mod partikolari il-DG Competition. Il-punti l liġi fuq il-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea biex iżom l-investimenti f-setturi strateġiċi u ma kellom iżommu id-dimensjoni soċjali u jinkludu il-progress il, il eh, partikolarment l-artikoli 14 u 26 fuq il-interessi ġenerali ekonomiċi. <coughs> u anki il-servizzi soċjali ta' interess ta' differenza ta' sessi. U Um, ma rednex nitħlu fi regoli tal-kompetizjoni għax dawk huma servizzi li huma forniti fir-reġuni u ma jaffettwawx il kompetizzjoni f'sens transkonfinali. Jekk hemm kollegi issa li jixtuq jintegraw dak li il-vot fuq l-opinjoni ħassirada, il-votazzjoni, nitama li se jkolli maġġoranza kbira. Grazzi Françoise. David Kaza, fisem l-IPP bħala shadow. Eh, kif diġant għal dan il-rapport ma kienx wieħed kontroversjali. Kif nafu, il-politika tal-kompetizzjoni hija kruċjali biex is-suq intern ikun iktar b'saħħtu u jkun iktar sostenibli U ovvjament eh, l-politika tal-kompetizzjoni tejn ukoll biex il-konsumatur tal-istati tal membri ovvjament ikunu, ikunu iktar salvagwardjati. Eh, Jina l-insab kontent li saru eh, il-compromise amendments li għanna qoddimna b'mod partikolari eh, il-punti il dwar l-enfasi biex il-konsumatur ikun, ikun ovvjament protett, il-punt li qegħdin naraw kif innaqsu kemm jista' jkun frodi mis-sistemi ta' tassazzjoni li aħna għandna, kif ukoll l-istent kontra il-social dumping illi, illi, illi għanna fl-Unjoni Ewropea. Jiena minna ħatija jissottomettejt 10 amendments għal din l-opinjoni Ovvjament waħda minnhom kelli neħja biex ma jkunx hemm repetizzjoni. Il-kompromessi li wasalna li jom huma bilanċjati ħafna u rrita hawnhekk nirringrazzja l-rapporter tagħna għall-xogħol eċċellenti tagħha għal kooperazzjoni wkoll li kellna bejn l-offiċċji l-offiċċji tiegħi u l-offiċċji tagħha u tax-shadow rapporters l-oħra u nixtieq nirringrazzja wkoll għal rapport bilanċjat ħafna li għandna qudiemna. M'għandix nżid iktar, Sur President.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 Jena l-opinjoni tana ġew eh, eh meħudin f'konsiderazzjoni. U dana jiddefinixi ir-rwol tal-politika tal kompetizjoni biex iżib biex jasal għal kondizjoni tindars u hemm ħafna ċarezza eh, f'dawk is-servizzi li għatu servizzi soċjali u ekonomiċi. ċara Ċarajza tkun ħaġa importanti, <coughs> aħna nappoġġaw il-kompromessi biex eh, neġillu kontra il-impigi u eh, specialment fost iż-żaza. Aħna nħossu li hemm bżonn ta' ħafna flessibilità hawnhekk biex nikkontribwixxu lejn għanijiet ambientali u soċjali u aħna da' stant kontenti li il-rapporter għet inkludom u għanki fuq akka għanna kontenti fuq dan il-xol kostruttiv <clears throat> ma nix neħu l-kontroll demokratiku minna tal-parlament, anke meta niġu taħt id digital tal-kompetizjoni. Il-politika tal-kommissjoni għanda tkun taqbel ma prioritajiet oħrajn nazjonali. Nixtieni ringrazzja anki sur kaza għal eh, emendi kostruttivi ħafna tiegħu illi ħafna minnhom naqbel magħhom bil-qalb kollha u pratikament aħna għanna kunsens kbir f'dan il-qasam. Grazzi Filip. <coughs> Għaw xaħatiħor, anki minn dawk li ma kienu shadow. Shadow zu ixti u jitkenmu. Mela f'dan il-kas, il-Komissjoni, Sinjora Brott. Sinjora Bronz Mishaw, allora ma nix kommenti minn ħatar komissjoni Tajja, ma nix kommenti. Mela, François. Grazzi. Mandi xejx inżid. Ħlibtak li għalu kollegi, jiena nerġani repeti il-ringrazzjamenti ti għaj għaxħadu rapporters kolla għall-spirtu ta' kooperazzjoni u kostruttività u matul il-proċess kollu aħna se noħorġu opinjoni tajba u aħna eh, nittamaw illi eh, il-Komitat Ekon ukoll se japprova il-pożizzjoni tagħna. Grazzi. Aħna se nivutaw għadha mbagħad fl-Ekon fi ta' Ottubru. Essa eh, għanna il-punt ta' Senjura Papa Dopulu illi qed jgħidu li se tasal minn hawn ieħor. Nistennew sakemm tasal forsi. Kana mitan mitenan applaudan? Mela ħan nisospendu għal żewġ minuti sa' kemm tasal is-Sinjura Papadopoulou.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 dana mux eh, bħala nuqqas ta' rispet. Aħna verament kulħadd għandu ħafna xi jagħmel u din hija raġuni li ċerti persuni mhumiex preżenti. U u niżgura eh, jina żgur li meta naslu għal mejju tivutawna xorta. Eh, Il-ġessena diħla. Mela, dawn l-istaġ, l u, u placements. Eh, signora Papadopoulou, jena zgur li eh, eh, dan id-dossier għad fidej tajba għawnek għaw kullħat. mela, naddu għal Antigoni. Naprezza il-kommenti tijak Aħna jina negozja fuq u dan il-fajl, għax jena erret najt li mill-komissjoni enuna u fl-ħar ta' sessjoni u waqt il-vakanza ta' sajf aħna provajna nibatu l-emendi tana kena ħafna emendi 158 eh, u fl-ħar irnexxinna ikonna diskussjoni mal-shadow rapporter, Iprovajna noħolqu mekanizmu ta' diskussjoni kollha fl-imkien, fismiħ wieħed kanna shadows kolla, <coughs> u issa provajna namlu kompromess mal-gruppi politiċi kolla, xkienem hemm tliet punti fejn kellna opinjoni differenti. Waħda kienet fuq it-trattament indas. il komissjoni ipprova tpoġġi kategoriji ta' ċittadini ta' pajzi terzi f'din id-direttivi. Għanna ħafna kategori, kategoriji, eh, studenti, trainees, volontari, oper, u mux faċli id-daħħalom kolla f'direttiva wahda rif rifużjoni. Li ma kienux ċari, ma kienux eh, ma kienux ċari laqqas l-intenzjonijiet tal-rikast. Il-bira kellna eh, laqa mal-Komissjoni biex niċċaraw dawn il-pożizzjonijiet, kellna u eh, mbagħad kellna nagħmlu diskussjonijiet fi dan il-Kumitat. Għalda stantina kontenta ngħid illum illi et aħna <coughs> qed nippruvaw insibu dawn il-kompromessi mal-gruppi kollha politiċi biex nilħu livell tajjeb ta' ftehim minnhom u jekk ma nilħux dawn il-kompromessi allora imorru individualment fi gruppi politiċi u nivutaw mbagħad kulħadd rasu. L-intenzjoni tijaj li nizguraw l-Unjoni Ewropea tkun post li tilqa dawn il-ċittadini ta' pajzi terzi u li għanna nigarantixu kondizzjonijiet indaqs li nizguraw trattamentu għali għal dawn iċ-ċittadini kollha u fl-istess ħin niġillu kontra social dumping. Aħna nirringrazzjaw u napprezzaw il-spiritu ta' kooperazzjoni ma' xedaw rapportiż kollha kemm huma u l-assistenza la kellna mill-segretarjati tagħhom. U aħna nħossu li fost dawn il-20 kompromessi hemm xi ħut illi nistgħu nilqu ftehim fuqhom u xi ħut mal-IPP, mal-ħodor u mal-SD. Aħna in aħna sal-aħħar tal-lum se nibatu kompromessi ġodda biex inkunu nistgħu nilħqu ftehim u aħna kena tlet, kena tlet kategoriji li kena eh, problemi. Wahda kienet l-età tal-opers kienem minn għal minn 18 sa 35, kienem minn għal minn 18 sa 30. Eh, kena nagħmlu limitu għalix E, L-opers ma jistawx ikunu ta' 40 sena jew ta' 50 sena. Allora kellna namlu eh, ċifra eh, massima. Allora għadna jew bej 18 u 35 jew bej 18 Dana kien kompromess fuq il-ċifra li iktar olja. U bat it tini problema li kellna kienet bisijat ta' xogħol tal-istudenti. Meta jiġu ċittadini ta' pajizi terzi biex jaħdmu, għandhom ikollhom minimu Eh, ta' sijat li jistaw jaħdmu. Aħna semmejna 10 sijat minimu għalmenu. Għanna differenzi però fl-atteggiamenti tal-gruppi politiċi, fu dak li għandu xaqsam ma' ċifra massima, però biex najt il-verità li stati membri irridu jiddeċidu kem hemm persuni eligibli u kem sijat, għax situazzjoni minn situazzjoni minn stat membru għalli ħolja differenti. U l-kwistjoni liktar E, diffiċli kienet e din ta' trattament ugwali għaliex il-Kommissjoni kellha intenzjoni tpoġġi il riċerkatori fxi f'pożizzjoni ta' privileġġ biex tippermettilhom li meta jispeċaw ir-riċerka jew l-istudji tagħhom li jibqgħu fl-istat membru jgħidu għal sitt xhur jew tnax-il xahar u jkunu eliġibbli għal biex jaħdmu u jiftħu il-negozju tagħhom. U dawn il-persuni skont il-Kommissjoni għandhom ikunu eligibli anki għat trattamenti gwali ma' ċittadini lokali. Dina però mhix l-istess mal-gruppi l-oħra għax l-intenzjoni tal-Kommissjoni għal ikolla trattamenti gwali jekk skont il- e- e- e- skont il-permess singolu ta' eh, xogħol u se jkunu trattati bħala ħaddiema jekk huma ikollhom il-permess jaħdmu, allora f'dik il-kapaċità f'dik il-possibilità għandu jkollhom trattament igwali. F'din f'dan <coughs> dan huwa <coughs> raġuni għaliex kellna xi diskussjonijiet bejn il-gruppi politiċi u għalhekk fittixna kompromessi u dak li se nagħmlu aħna. Wara dan il-laqa, wara li nisma' l-pożizzjoni ta' shadows l-oħrajn, u se nibat il-kompromessi il kompromessi eh, mill aktar kmini possibli għax għabba se nivvutaw. Grazzi ħafna mela. Grazzi anki tal-kontribuzzjoni tal-Shadows l-oħrajn. <coughs> Grazzi. <coughs> Iva, se jkollok ħafna x'tagħmel il-lejla. Nirringrazzja l-isforzi li għamel il-rapporter b'iskadenza daqshekk qasira, speċjalment il-bira hullum. <coughs> Provajna sibu kompromess tajjeb u jena fiduċuża li san nilħu il-mira qabelada għada u l-vot. Kif għala ġar rapporter, meta l komissjoni kienet edha tiftaħ l-ambitu ta' din id-direttiva minn studenti u riserkaturi għal dawn il-kategoriji kollha, kienet qed toħloq xi problemi. U speċjalment għax aħna għandna din id-direttiva fuq il-permess singolu u għandna l-blue card u rridu nsegu il-linja il linja illi diġa ġiet eh, stabilita mek, però meta niġu bata trattament normali għanna nżomnu f'moħna li maħniex qed u hawnhekk trattamenti iktar favorevoli għal ċittadini ta' pajjiżi terzi hemm qabli ma dawk ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni il-kompromessi F u S huma importanti. S tal-artikolu 21 u l-F fuq il-premessa 36. <clears throat> U għal jena xorta għat nishtiq najda b'dan il-mod, għax il-Komissjoni qed tajt li ma nistgħux aħna nħolqu dritti ġodda b'din id-direttiva li din għanda tkun skont il-direttiva tal-permess singolu, allora għanna nżommuha eh, skont din id-direttiva u għal din raġuni għat għandi xi formulazzjonijiet ninkludi hemmhekk għax ma nistgħux ngħidu sempliċement li nistaw natu dritt għal trattamenti uguali eh, anki fuq dak li għandu xaqsa ma' sikurta soċjali, għax aħna nix qed noħol u nejaqqas laqqas eh, dan it-tip ta' trattament ta' ċittadini Ewropej. Irridu nżommu linja ċara hawnhekk għal da' stantina eh, nixtieq li jkun hemm sentenza hawnhekk eh, miżjuda li hekk biss ikunu konsiderati mill-Istati membri bħala ħaddiema u kunu ammessi fit-territorju tal-Istat membru għal skop ta' xogħol għax li l-idea tal-permess singolu huwa propju illi tagħti lil dik il-persuna il-possibilità tidħol fl-istat membru u taħdem biex biex il-persuna jkollha din il-possibilità u din il-possibilità tkun f'permess wieħed. U għal daqstant hawnhekk għan nitkellmu fuq ħaddima, pero b'din dawn il-grupp il-ġodda kult xi daqqiet dawn ma ħaddima, imma per eżempju meta niġu għall-opers daw mandomx kontrat ta' xol. Eh, Eh, ħaġa oħra, anki eh, trainees eh, u l-placements huma affarijiet oħra. Allora qed ngħidu iva, dawn il-persuni se jkunu se jkollhom dritt tas-sistema tas-sikurezza soċjali għax huma mhumiex ħaddima. <coughs> Imma skont il-direttiva tal-permess singolu għandhom ikunu ħaddima. Għal dasma tridu għadu attenti kif niformulaw dawn l-S u l-F ma xaddows ta' gruppi politiċi oħrajn simna kompromessi tajbin ħafna u nittama u l-inkuru nistaw nispiċaw il-ħidma tana u negozjati tana għaberada fil-ħodu. Biex ikunu listi għal-vota l-għadda, grazzi għal darboħra anki l-rapporter u anki l-shadows. Tajab, mela sekkolkom bizzajieċ tamlu il-lejla. Tishtiq ti kommenta fuq il-kompromessi? Lamberts. Grazie. Eva. Aħna għanna ħafna x'namlu fil-fatt dejjem flaxija. U fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kompromessi. Illi għanna u dimna. Aħna għanna kollha kemm aħna napprezzaw il-kalendarju eh, illi prezentajtulna, però aħna nħossu illi dawn il-kompromessi Eh, eh, mixin f'direzzjoni differenti imqabla ma l-emendi tagħna għal daqstant eh, ma naħsbux illi qed tinkludu suġġerimenti tagħna. U għadha mill kwistjonijiet iktar importanti kien kienu qed jitkellmu fuq kwistjoni ta' trattamenti ugwali. Ah, l-opinjoni tagħna dejjem kienet illi aħna għandna nersqu lej il-blue card u din hija waħda mill-iktar affarijiet illi aħna Eh, dejjem aħna inklutejna eh, fil-permess singolu u aħna maħniex kontenti nerġaw lura eh, midritiet li diġa huma prezenti għal riċerkaturi fuq dak li għandu xaqsam ma' trattament li jkun iktar parallel mal-blue card. Fuq dak li għandu xaqsam mal-ħin ta' xogħol u xandu jkun il-baseline aħna kontenti kon bil-proposta tal komissjoni ta' 20 sija għal daqstant jekk iridu jinżlu għal 10 aħna ma nkunux kontenti li jkun hemm ċifra massima hemmhekk għax aħna nafu li anki f'ċerti stati membri anki fejn hemm ċifra massima din qed tiġi użata f'ċerti stati membri bħala forma ta' intimidazzjoni għal dawk li qed jaħdmu wisq u allura jekk intkom taqbżu dawn il-sijat nibatukom l-autoritajiet għal daqstant ma naqblux maħħadi. Fuq dak li għandu xie qasam mal-età tal-opers jena nifem li aħna għanna ftejmiet mal-Konsil tal-Europa mill-1969 fuq il-politika tal-età eh, attiva U nafu li jem ċerti ħiliet anki fl-Unjoni Ewropea. E, li jem nix anki anzjani li jgħadmu bħal opers u qed jieħdu l-opportunitajiet li ma kellhomx meta kellhom 18 il-sena. Jo ma kienux daqshekk fiduċuzi biex jagħmlu ċerti affarijiet. Għal daqstant aħna maħniex kontenti li jkun hemm limitu tal-età. U dinna e, hawnhekk sejra l-emenda tagħna. Ah, nara li se jkun hemm sikurament xi kompromessi mal-gruppi ma nasibx li se jkun hemm wieħed fuq dan fuq dan il-punt. Ejja, grazzi. Eh, ċara esposizjoni tiegħek. Għaw xi ħadd ieħor fost shadows li jtjur tkellmu, le? Fil-Benjen? Le, ok, mela. Floki Sinjora Roche? No, no, mhux fuq Mela jista' jsur xtitar għal-Komissjoni. Grazzi, President. Jiena se nillimita ruħi għal kommenti fuq il-kwistjoni illi diġa ġiet imqajma f'laqat oħrajn u anki llum fuq il-trattament ugwali minimu u anki biex nerġa' nagħti il-pożizzjoni tal-Kommissjoni fuq dak li għandu x'jaqsam mal-riċerkaturi u biex ma nimxux pass eh, qudiem fuq il-drittijiet ta' trattament ugwali skont id-direttiva attuali. Għanna bżon ta' devjazzjoni zaħira aħna mill-direttiva tal-permess singolu, aħna dan qed niproponu, għall-istudenti aħna qed niproponu illi ma ikunux dipendenti il-kwalifika tagħhom fuq il-fatt kumma jistgħu jistawx jaħdmu le, għandu jkollhom kopertura totali fuq il- skont il-permess singolu, pero naturalment hemm anki eċezzjonijiet possibbli skont l-istati membri li ġo applikati u aħna maħniex sen eh, niddubitaw fuq dawn l eċezzjonijiet Fuq il-gruppi l-oħra għandhom kollha jirċevu trattament ugwali skont il-permess singolu. Imma so, biss fuq l-aċċess għas servizzi u, u pro prodotti. U kif għalu dawk illi skont il-liġi nazjonali għandhom jiġu konsiderati ħaddim għandhom jiġu koperti mill permess singoli imma mhux għall aċċess għal prodotti u servizzi imma għal dispożizzjonijiet kollha. u nittama li bekka jiena spiegajt ilkom il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq dan. Grazzi ħafna. Mela, Antigon, Antigoni nħalli fidejk issa biex tatina l stampa ta' dak li sejġri u koll. Iva, aħna irħana ftejim tajjeb, għanna proposti differenti għal-ħodor, għanna zewġ proposti għal-jom, naħseb li nsibu kompromess, jena mux se namel ċifra massima fuq dak li għandu xasa mal-20 sija. Se nibatilkom bil-miktub, d-deli ħsib tista' mhux biex inkun parziali, imma biex inkun nista' nisodisfa l-gruppi kolli politiċi kolla. Aħna għadin fin-nofsu skonti il-diskussjoni li kemm l mal komissjoni <coughs> irridu nħidu konsiderazzjoni <coughs> il-pozizjoni tkolla fl-artiklu 36 li jgħid eżattament li muma il-trainees bil-paga u daw bla paga u dawn għandhom jirrispettaw l-artikolu 79 ta' trattat għanna il-kategorija tal-istudenti u l-eċezzjonijiet u naraw kif jista' jiġi mwetta eh, trattatament igwali u eh, meta nżommu dan f'moħħnu aħna san nilħu ftejm u nittama li sada ikonna l-lista tal-voti, l-lista u il-kompromessi se jkunu mal-gruppi kollha politiċi. <clears throat> Grazie ħafna. Libe. Libe 17 ta' ottubru l-votazzjoniet. E Issa għaddu għal Edith Bauer. Aw edha? Xe, ekle naddu għal Jean Lambert. Nistaw nieħdu tijak e il-punt numru 12, Strategija Ewropea dwar l-iskart tal-plastika fl-ambjent. Jean, eh, fidek. ħansib il-dossier biex ma nitkellimx fuq l suġġett sbaljat. Intkom tiftakru illi l-opinjoni li qed nagħmlu hawnhekk hija għal Kumitat tal-Ambjent. U dan il-Kumitat qed jirrispondi għal konsultazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-kwistjonijiet tal-skart tal-plastika u qed inħarsu lejn speċifikament fuq il-kwistjonijiet li jistaw jaffetwaw l-impigi, naturalment, u anki xi uħut mid-dimensjonijiet ta' taħriġ u anki s saħħa u s-sikurezza. Aħna għanna xifti emendi mill-gruppi politiċi differenti u aħna ġeneralment nistaw najdu li dawn l-emendi kollha hemm xi 30 minnhom huma kostruttivi ħafna u kollha sejrin fl-istess direzzjoni aħna eh, nirringrazzjawhom anke l-kollegi. Nistgħu nsibu kompromessi għal maġġoranza tal-paragrafi fejn irċevejna iktar minn emenda waħda. Per eżempju, paragrafu wieħed li rigwarda l-evalwazzjoni, teknoloġiji ta' evalwazzjoni, eccetera, fuq dak li għandu l-ambjent. <coughs> Jena niproponi hawnhekk Illi niprofaw sibu kompromess li jkun bazat fuq l-emenda erba ta' Jean-Luc Benamie u naħseb li dan għet introduċi anke xie kwestjoni sostanziali u bat ma' oħrajn mill-kollega Sogor oħrajn inkunu nistaw insibu uh, formulazzjoni iktar uh, u bat temmi fuq tiri paragrafu emxie xi emendi fuq li appoġġaw is-setturi e, e, e, li riguardaw fuq il-potenzjal ta' impjegi fuq il-kompromessi, pratikament hemm tliet punti iktar importanti. Waħda fuq il-kwalità tal-impjeg, nizguraw li dan huwa xogħol verament deċenti, speċjalment fuq dak li għandu x'għasam mal-riċiklu tal-iskart, tal iskart tal l-iżvilupp tal-, tal, tal, tal, tal settur tal-karbonju Eh, umbat eh, eh, l-autoritajiet lokali u reġjonali fuq dawn il-punti u nistaw anki nsibu formulazzjoni madwar dawn it-tlet idejat. Il-paragrafu 4 ma naħsibx li għanna bżon kompromessa hawnhekk nistgħu hawnhekk nagħmlu akkumulazzjoni tal-proposti. Anki jekk wieħed jista' jgħid li fuq l-emenda 19 ta' Sinjora Papadopoulou hemm il-kwistjoni ta' xi ċifri illi għandi emenda fuqhom jiena u niżguraw illi anki daw kunu inklużi fuq il-paragrafu 5 fuq l-innovazzjoni u f'dan is-settur hemm it-teknoloġiji il-ġodda il ġodda biex naraw kif effettivament n-isu dan ir-riskju anke hawnhekk nistgħu nsibu kompromess. Hemm eh, formulazzjoni fl-emenda 22, 23 eh, hemm eh, sfumaturi nistgħu niddiskutu xi ftit hawnhekk imma nistgħu nbidlu klimla u lem u nistgħu nprova nittama nsibu ftejn fuq il-paragrafu 6 fuq il-ħiliet u it-taħriġ Għamek hemm bżonn inħarsu lejn il-punti biex naraw hekk hemmx struttura illi tintroduċi eh, eh, struttura li tintroduċi eh, dak li proponew il-kollegi mill-Fond Soċjali Ewropej fuq dak li Ewropew fuq dak li għandu xasam ma' taħriġ fuq l-istatus tal-xogħol. Għax hemm ħafna oqsma tar-riċiklaġġ illi il-xogħol li konsideraw bħala xogħol li għandu x'aqsam mal-iskartu għal daqstant anki eh, eh, il-xogħol huwa skart huwa xogħol ta' demel biex ngħidu hekk. Eh, u dan għandu ramifikazzjoni ta' potenzjal għal xogħol iktar taħila. ħila Hemm umbat eh, emendi oħrajn fuq uh, dan il-punt, wieħed waħda kienet fuq il-kwestjoni tal-esportazzjoni tal-iskart lejn partijiet differenti fid-dinja u l-impatt li se jkollhom f'dawn il-postijiet. Jiena lesta anki naċċetta kemm di kif ukoll anki l-proposta l-oħra u anki emenda oħra separata 16 minant John Benamie illi qed iwessa e, e, l-ambitu jiena nista' anki naċċetta da. U nistgħu nikludu dawn il-proposti kollha e, tal-kollegi u għanna għandu jirrexin naslu għal xaħġa għawija illi umbat ikolla rizultat tajjeb fil-Komitat tal-Ambjent. Grazie. Grazie ħafna. <coughs> Mela, il-Shadow Rapporter għas soċjalisti fuq dan istess suġġett bil-mikrofonu jekk jġeba. Jina tħawat ftit għax kont qed niprova naqta se jiġri eh, biex xogħol ta' qabel. Mela għal dan għandna xi żewġ kummenti x'namlu u hekk tippermettuli. Nixtieq illi l-Unjoni Ewropea tal-2020 għanda e, semmi dan il-tkabbir esklusivu għaqli u aħna naqblu ma' ħafna mill-emendi hemm xi waħda jew tnejn illi aħna maħniex ċerti minnhom ma minna xi seba' emendi b'kollox aħna u ifukajna l-aktar fuq il-ħtieġa biex inqisu il-konsegwenzi soċjali tal-politika ambientali, ġifiri l-implikazzjoni tagħha. Fremendi emendi tagħna semmejna li l-implementazzjoni sħiħa tal- eh, leġislazzjoni fi rigward tal-iskart tista' tifranka xi 72 biljun kull sena u jekk ikun hemm eh, tajba ta' dan is-settur jistgħu jinħolqu sa 400 elf eh, posta xogħol ġdid sal-2020 u aħna qegħdin nisqħu li l-ċiliċik il-riċiklaċ tal-plastik bis jista' joħloq 160,000 posta xogħol fl-Unjoni Ewropea u iżid eh, anka il-livell eh, b'70% sal-2020. L-emendi tagħna aħna għaminnijom u edna illi fis settur ta' riċiklaċ dan huwa importanti ħafna. Pero ma nix ninsow il-naqsu dipendenza fuq il-rizorsi għax anka dan eh, fih nifsu jiprovdi eh, sfida u ċans li nħol u anka postijiet oħra ta' xogħol. Ħafna eh, fostna bilna fuq daw u, u Eh, kien hemm xi affarijiet però li aħna mbagħad ma qbilniex bihom fuqhom u aħna nivutaw kontra tagħhom. Fil-Benin, grazzi ħafna. Jiena kont kontent li nkun shadow rapporter dan ir-rapport għax eh, Eh, l-iskar tal-plastik kienet xi ħaġa li kienet eh, eh, qalbi f'dawn l-aħħar snin u għalhekk xtaqt nissieħeb f'dan ir-rapport inna naqbel mar-rapporter fuq il-ġisuni tal-iskart fir rigward tal-plastik mod partikolari u Il-innovazzjoni eh, ekoloġika tista' tgħinna biex anke noħolqu postijiet ta' xogħol ġodda f'dan il-qasam. Naħseb irridu eh, naraw illi ċ-ċittadini ikollhom il-ħiliet eh, adattati biex jaċċessaw dawn it-tip ta' post ta' xogħol u anke nafx għal fuq l-istatus ta' dan it-tip ta' xogħol fl-industrija tal-iskart. rajna kif ħafna drabi dawn jiġu ittikkettati biex ngħidlek u L-emendi li jiena għamilt edin emmek biex insaħħaħ il-tekst attuali eh, u anka biex nuru l-importanza għal in tax xol eh, l-użu mill-ġdid tal-plastik ġifiri u anka biex nitrattaw l-iskart. U Huwa tajjeb li wieħed ukoll jitkellem dwar il-benefiċċju tal-talim um, vokazzjonali u talim fuq il-post tax-xogħol u jagħmel xi emendi f'dan ir-rigward, ħafna mill-emendi li ġew proposti huma pożittivi u ħankunu eh, eh, fil-pożizzjoni li naċċettaw ħafna eh, minnhom aħna jiena let naqbel li naħdem mill-qrib ma' l-shadow rapporters l-oħra ma' rapporter biex dan ir-rapport għal grazzi ħafna Filip. Għaw xie membru iħor li jitkellem, anke kaw xi ħadd li mhuwiex shadow rapporter. Il-Kummissjoni mela. Is-Sur Stefan. Mela, il-Sur Stefan mhix qiegħed hawn laqqas, mela eh, no comments laqas minn ħadd tajjeb ħafna. Mela, nistgħu nieqfu hawnhekk eh, f'dan ġin. Et, eh, Nistaw nerġaw nisimaw kek jettrit. trid. Mela, aħna ħafna drabi kull ma jkollna minuta u nofs ah, biex nitkellmu u għalkemm ikollna ħafna xi ngħidu. Mela, nirringrazzja lilkom għal kommenti tagħkom li huma li ħafna fir-rigward tal-punti addizzjonali li eh, semmaw naqbel li għanna insaħħu il-potenzjal tal-ħolqin tax-xogħol f'dan ir-rigward il-ċittadini qegħdin jistennew li jinħolqu postijiet tax-xogħol u naħseb dan waħda wieħed mill-loqsma li fih nistgħu ntejbu il-possibilità li nżidu l-postijiet tax-xogħol anke l kussjonijiet marbuta mal-taħriġ vakazzjonali u l-edukazzjoni vakazzjonali hija huma importanti wkoll u anke punti oħra dwar kif din jidħol mal-li innaqsu l-użu tar rizorsi eh, eh, bħalissa 50% eh, tal-plastik jispiċċaw fil-mizbliet, qed jagħmlu xej utli ġifiri, għal-pjaneta u laqas għal ekonomija u l-ħolqin tal-xol għalek zgur li f'dan ir-rigward nistaw naħdmu ħafna aktar. Naf li kumitat tal-ambjent qed jħares eh, lejn dan minn din il-perspettiva u anka mill-potenzjal ta' riżorsi fir-rigward ta' xi ħaġa li attwalment qegħdin narawha biss bħala xi ħaġa li qed tibla timla biss il-miżbliet u l-oċean u qed toħloq ħafna problemi għalhekk żgur li nistgħu nagħmlu xi ħaġa u tlif dan ir-rigward. Grazzi ħafna li kollegi u Eh, ħan eh, kelmu ovvjament li l-dok il-persuni uh, li għamlu xie emendi biex nilħu il-emendi eh, ta' kompromess mela il-votazzjoni ħasir fi 17 ta' ottubru jt il-president u fil-MV ħassir fil-5 ta' mm, novembru. Edith Bauer, mela mislilek issa. Mela ħanduru lejn il-punt tija kan abżuk, naqbżuk anzi, għax inti kont edha f'kumitat ieħor. Mela aspetti um, um, tal-ġeneru, tal-qafas Ewropew għall-Istrateġi Nazzjonali għall-Inklużjoni tar-Rom. you have uh, seen, we just... Kif rajtu? Salaħar minuta konna nipprovaw nilħu uh, kompromessi raġonevoli u biddinna l-ħsieb fuq xi wħud minnhom għandna għaxar um, emendi, għaxar kompromessi li huma appoġġati minn l-maġġoranza tal-gruppi. Pero kien hemm anke nuqqas ta' ftehim fuq uh, il-kustjoni tal um, kemm wieħed jista' jimpjega ruħu bilna il din hija kustjoni komplessa ħafna imma jiena ċerta illi il um, dik li tisaħ bl-Inglis employability ġifir il-motta kif wieħed kemm wieħed kapaċi jimpjega lilu nifsu Eh, eh, ovvjament, xorta hija marbuta mal-fatt li ħafna minn eh, dawn il-persuni Roma illi għandhom din il-problema, ġifiri għandhom rata baxxa ta' impjek u problema ma' problemi oħra marbuta mal-taħriġ, edukazzjoni u aċċess tal postijiet tax-xogħol. U għalhekk ma tantx u faċla li jom il-li jsibu impjeka. Fir-rigward tal-kompromess B, ħanipruvaw insibu soluzzjoni u naħseb jena li ħankunu nistaw, ħankunu fil-pozizjoni li naċċettaw ċertu kompromessi oħra.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 fuq ċertu kustjonijiet li inti wkoll semmejt kif se niformulaw l-istess problema biex ninfasizzaw il-karatteristika individwali tal-problema, jew inkella ikonna approċ li jkun aktar um, sistemiku u jkun relatat għal uh, din id-diffikultà komplessa, komplikata, marbuta ma' Roma u l-nisa Roma. Eh, L-ONET eh, bil-mod ta' kif huma segregati fil rigward tal-loqsma tad-djar, anka tal-edukazzjoni u u anka għal rigward tal-opportunitajiet tax-xogħol, ġifiri kien hemm diskussjoni eh, tajba ħafna fuq dawn il-punti kollha provajna nenfasizzaw u uh, inħarsu lejl aspetti illi juruna aktar fuq il-problema strutturali fil-waqt uh, illi fl-istess riflettu aspetti kollha hemm biss uh, emenda waħda li aħna maħniex ċerti li l-SND ħajappoġġawha qed nippruvaw insibu soluzzjoni aċċettabbli għal kulħadd. Eh, dini hawnhekk qed nitkellem fuq l-emenda BA fejn fuq il-part qegħdin nitkellmu dwar eh, il-kustjoni tal-tqala kmini U fit-tieni parti qegħdin ngħidu illi kieku l ma jkunu aktar eh, konxi mill-kultura Roma jkunu jistgħu jittrattaw anka din l-esklużjoni. Jiena għalija din hija problema għax ma nasibx li din għandha x'taqsam biss mal-kultura ta' Roma, ma għandha x'taqsam ukoll mal-fatt illi l-edukazzjoni nifisa ma twassalx neċessarjament għal l u anka minħabba il-tħul u n-numru ta' tfal Eh, illi kollom dawn il-familji u għalhekk ħafna drabi l-unika mod ta' kif ikollhom um, eh, tħul finanzjarju huwa għapermetta ta' din it eh, feta żgħira aħna ma tantx nistgħu naqblu magħha din għax qed nirreferu għaliha bħala kultura tar-Roma ma aħna nħossu li din mhix neċessarjament marbuta mal-kultura imma ma' segregazzjoni. Kienet diskussjoni e, li e, fil-fat kenna anka qabel jina widit imma żgulli fl-aħħar mill-aħħar ħanispiċċaw b'xi ħaġa li tista' tkun aċċettabbli għal kulħadd. Grazzi ħafna dik kienet ħafna informazzjoni. Filip, għal darbaħra, jiena għani eh, għet eh, nitkellem fisem Janko Kaċim li ma jististax kuna għawnek illum. Id-diskutej din il-kustjoni. U um, għalek, eh, minix edda naqra, ejet naqra nota bis, aħna nilqaw l-approċ u l-opinjoni tal-komitat biss xi wħud mill-emendi ma nistgħux nappoġġaw u ma xistgħu jiftemu eh, ħażin isna qegħdin eh, impoġġu stigma fuq in-nisa ta' Roma u din hija simili dak li kament għalissa mill-kelima ta' qabli nixtiequ nżommu eh, il-korrettezza politika neċessarja da, din il kusanija sensittiva ħafna u rridu naraw illi l-interpretazzjoni eh, tal-dokument eh, ma iżżidx il-problemi flok eh, solvijom. Ġifiri anka ma t-nitkelmu dwar tqala kmini u um, dwar affarijiet oħra, nitkelmu b'mod simplistiku. Laqas ma nistaw naċċettaw formulazzjoni u klim illi ifisser u li huwa marbut Eh, ma' grupp ta' grupp etniku illi per eżempju aħna nkun għadin implikaw li dawn jitrattaw eh, ħażin il- uh, it-tfal taħħom. Ġifiri ħna l-formulazzjoni rridu nirranġaw u l-klim biex ma jkonnix eh, problema fl-interpretazzjoni. Eh, fil-kumplament aħna l-esti li naċċettaw ħafna mill-kompromessi, l-esti li naqblu maħom hemm kunsens kbir fuq is-sustanza tal-problema, l-approċċ u anke l-proposta ta' soluzzjoni u l-għalde ah, eh, għalhekk hija huma kuntenti li huma parti minn din il-soluzzjoni minn dan il-dokument. Ħadd iktar mexqi jitkellem għalhekk naddu għall-Kummissjoni l-Kummissjoni, il-Sinjura Ċini. Grazie ħafna. Il-pozizjoni tal-Kommissjoni hija hija li dawn il-poplu tar-Roma tibati minn ħafna diskriminazzjoni fil-raba konferenza tal-nisa uh, Roma li l-Komissjoni partiċipat il-ġimma l-oħra espremow kussonijiet sensittivi u id-dibattitu li qed naraw hawnhekk dwar jekkux dawn mhumiex aspetti tal-kultura jew inkella eh, marbutin madrizijiet tal-bnedem u tal tan-nisa dan ħareġ ċar fil-konferenza. Il-Kummissjoni għalhekk tifhem din il-kustjoni u tfakkar illi Iva irridu noqdu attenti kif nużaw il-klim biex ma naddux messaċ illi mbatti se jiftiehem ħażin mill-opinjoni pubblika. Grazzi. Grazzi. Tajja ħafna ir-rapporter idet biex tala u mbagħad il-votazzjoni issir għada. Grazzi ħafna. Mela, meta qed inħarsej din l-emenda beqa' jina inħoss illi jekk inneħu l-emenda 20 illi e, issemmi dan l-aspett kulturali e, naħseb inkunu nistaw naqblu, ma naħsebx illi e, għandu jkun problema jekk namlu ekka. Din ġviri għal proposta tijaj. Sur Benjon, jina nistan assikurak illi ma nalebda intenzjoni li eh, mpoġu xi stigma fuq xi ħadd u provajna eh, nħarsu lejn il-responsabilta tal-kumitat tagħna il-kustjoni tar-rata ta' qatt fil-fost in-nisa Roma provajna in eh, sibu raġunijiet u kif inti qalti ġa e, kustjoni hija waħda komplessa ħafna u e, rridu nevitaw illi ikonna opinjoni e, ilba fuq naħa waħda biss nitfaw it-tort fuq xi individwu partikolari xil faqar ma jistax um, eh, jitpoġġa t għaw fuq xi persuna partikolari minnaħa l-oħra laqas ma u it-tort esklusiv tas soċjetà eh, għal din is-sitwazzjoni xi sitwazzjoni ħafna aktar komplikata minnek eh, minn hekk u għalhekk għandna nippruvaw insibu soluzzjoni raġonevoli għal dawn il-kustjonijiet illi fil-fat um, eh, qed riflettu sitwazzjoni li hija serja ħafna ħafna. Grazie ħafna Edith, il-votazzjoni hija għada. Eh, Fil-Kumitat tan-nisa ħatkun fl-14 ta' Ottubru. U nispera illi eh, nkunu nistgħu naddotta ħafna mill-affarijiet illi iddeċidejna illum ġifieri il-11 u 12 għadba għan numru 6. Filip, eh, fidejk issa il-kompetitivita u sostenibilità il-reindustrializzazzjoni ta' l-Europa. Fidejk, grazie ħafna, President. Jek nista' forsi nipposponi naqra il rapport biex uh, nistenna eh, il-kollegi. Id-diskutejna dan anka il-ġimgħa l-oħra. Nista forsi nagħti naqra opinjoni ġenerali tiegħu nagħmel naqra taqsira tiegħu 43 emenda Eh, mill-ħodur u mis-soċjalisti jiena fil-fatet proponi erba kompromessi illi ikopru 17 l-emenda l-emenda il-birak il-suġġerimenti u kol anka mill-liberali għal dawn il-proposti ta' kompromess illi Eh, anka għedin jamlu xi modifika minnaħa tagħhom, ġifieri jekk naqblu mal-ħodru mas-soċjalisti illi naċċettaw daw inkunu eh, kontenti ħafna li kiku liberali eh, jistihbu maħna naċċettaw il-kompromess A fejn il-liberali qegħdin jissuġġerixxu illi ikonna dan il kliem mm, illi li ħanajt ġifiri dialogu qawwi u politika li tifavorixxi il-postijiet ta' xogħol. Philip Garden jista' mbagħad jgħidilna il- eh, pożizzjoni tiegħu mandi lebda oġġezzjoni illi dan jiddaħħal. Imbagħad eh, fir-rigward tal-kompromess B dwar il-dritt għall aċċess għall edukazzjoni kif hemm eh, suġġerut mill-liberali u l-lin minn dak li qed suġġeri xoħna ġifiri mhux id-dritt biss individwali ma id-dritt li wieħed xilu jkompli l-edukazzjoni tiegħu kollha mm, biex inkunu ċari fuq dan it-tielet kompromess imbagħad fuq il-flexi security u l-kondizjoniet marbuta maħħa. Pero, eh, f'dan il-rigward ma nasibx nistaw naqblu fuq eh, di. Għati prova nizviluppa aħjar din ir-ranġa aħjar. Naħseb jina l-affarijiet qegħdin ċari kif huma u manna bżonn nizdu xejn iktar li ngħidu flexi security. Ġifri jina ma nixtieqx inbiddilha il-kompromess minn kif mela nimmodifikaw il- law l-bejek il-gruppi kolla jaqblu, nkella fil-lista tal-votazzjoni jiena personalment ħana ħani vota eh, kontra dawk il emendi li mhumiex koperti mill-kompromess il-wieħed it-tlieta id-29 u 27. Eh, jekk tridu nista nitkellem koll fid-dettall fuq affarijiet oħra, imma naħseb l-idea bażika kif spjegajta għandha tkun bizzejiet. Eh, Frederick, għandek ħafna xitejt inti? Grazie ħafna President niskuża ruħi eh, li wasalt kważi tard jgħid il-kallimi. Pero nlħaqt il-punt jew l-għanin jina xtaqt nejt li jina kontent ħafna bil-progress li għamilna fil-rigward eh, ta' xol ta' rapporter wanka. L-affarijiet li xtaqna aħna li s-saddaħlu wanka fil-kompromessi u hemm numru ta' affarijiet li kienu importanti għalina, l-anijiet l-investiment li huma jinħol u li jipreservaw ix-xol, id-dritt, eh, il-wet provdi għat-taħriġ u l-apprentistati u biex l-isforzi ma jkunux biss fl-industrija ta' valur miżjud oli imma għall-industri kollha biex ikun hemm il-bilanċ bej il-flexi security il-flessibilità u sigurtà soċjali u referenza għal dialogu soċjali u l-importanza tiegħu mod partikolari fir rigward tal-votazzjoni fuq ir-rapport mill-kollega Tana Alejandro u il-ħtieġa għall-implementazzjoni aħjar tal-leġislazzjoni Ewropea fuq il-xogħol u il-mobilità. Dawn l-emendi kollha ġew inklużi fil-kompromess u għalhekk jiena kuntent ħafna eh, b'dan. Issa għandi xi kummenti oħra. Wara talba naqra tard eh, mill-kollega Fuq il-kompromess A, naqra sorpris bil-formalazzjoni and or. Minna li għal-kompromess kien fuq and, fuq u, mux fuq jow. Ma naħsibx illi nistaw naċċettaw eh, li indajfu il-tekst billi namlu and or Pero dina xaġa li nistgħu niddiskutaw aktar jekk fuq il-kompromess B. Id-dritt għal aċċess milli id-dritt waħdu. Jiena qed nibża li anke hawnhekk qegħdin uh, indajfu il-dritt innifsu. Id-dritt tal-aċċess hija differenti mid-dritt waħdu jekk eh, ma nifimx lan li dan sar, ma nistax nagħti pozizjoni pożizzjoni fuq il-kompromess mm, ċe. Qed nifhem illi il rapporter muwix mhuwiex favur dan. Mela, dik kienet l-aħħar informazzjoni li aħna rċivejna ma naħseb illi mixin lejn eh, konklużjoni tar-rapport tajjeb ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Rapport tajjeb, hekk inħobb nisma'jina. Filip Benina l-Liberali. Grazzi ħafna ringrazzja rapporter għal dan ix-xogħol li jagħmel u naqbel illi um, dan ir-rapport uh, huwa tajjeb ħafna il-bidliet li aħna tlabna għalihom huma fil-fatt minuri ħafna, imma jista' jkollhom implikazzjoni sinifikanti. U mhix talba tard, din tlabni qabel ukoll imma l-importanza eh, għalina fil-fatt eh, ma femuwiex, ma nasibx li nftemet mill-bidu. Nixtieq nispjega għalfejn aħna nixtiequ end or jow or fil-kompromess A. Din mijiex xi uh, opinjoni peġġorattiva tal-dialogu um, soċjali b'saħħtu, aħna nistgħu naraw illi il-kollegi tagħna Ġermaniżi u Franċiżi għandhom eh, dialogu soċjali b'saħħtu, imma fir-Renju Unit m'għandniex dan l-unika pajjiż forsi, imma jekk nħarsu lejn min qed jagħmel aħjar ħaġa biex jiġilet kontra il-qat, naraw li l germania għanda l-aħjar uh, pozizjoni. Imma warajom hija il-Renju Unit għal-kemm għandhomx uh, l-istruttura ta' dialogu soċjali, imma aħna għandna politika tal impjik attiva ħafna. <coughs> Ġifiri, dammu mhumiex it nejn bil-fors rekwiżiti huma tnej pożittivi. Imma jekk wieħed ħares lej il-fatti, aħna issa edin eh, brata ta' 7.1% ta' għata eh, fil-Renju Unit manna politika attiva ħafna fil rigward ta' xol, attiva da' ħaddieħor fl-Ewropa. U għalhekk jiena nixtieq illi ikun aktar ġust li wieħed jgħid li tkun kombinazzjoni ta' żewġ affarijiet jew waħda jew l-oħra U l kiena naqbel li tkun end or, minix etnejt li jina kontra, jo etna meċi sqarja kontra dialogu soċjali, ma jina etnejt li għaw min sab metodu iħor ta' kif jitratta din il-kustjoni bil-politika attiva ħafna fil-gwart tal-ħolqin ta' xlu tal-impjeg. Punt iħor, u uh, ma nafx qed iġri bil-parti tal-ħolqin ta' xol fil-verżjoni Ingliża miex qed nara din imma l-istaff tiegħi qalu li qedam nidla fil-verżjoni Franċiża ma mhijiex fil-verżjoni Ingliża. Nixtieq li tiċċarawh dan il-punt partikolari fuq il-kompromess B li eh, referejtu għalih għandu raġun il-kellim li hemm id-dritt tal-aċċess għal l-edukazzjoni fuq il-medda ta' żmien eh, matul il-ħajja kollha hija differenti mill-kelma dritt waħedha għalhekk aħna konna mħasbin dwar dan għax hemm ħafna skemi ta' taħriġ imma idħul ħafna drabi huwa kompetittiv uh, idħul f'dan it-taħriġ. Persuni applikaw għal postijiet imma jkun hemm ħafna aktar applikanti milli jkun hemm postijiet u għalhekk hemm din il-kompetizzjoni jekk xi ħadd ma jingħatax l-aċċess allura għandhom l-aċċess imma aċċess għall-applikazzjoni u jikompetu għal post. Imma jekk ma jitlux fil-post, allura dawn xistaw jamlu jisajmaru u dim il-qort tal-ġustizja u jgħidu li dan iċ-ċans ma natalomx. Jista' jkun forsi għax huma ma għaddowx l-eżamijiet kollha tal-prerequisiti. U um, e, jekk mhuwiex hekk, allura e, aħna hawnhekk isna qegħdin ngħidu li anke jekk falli il-prerequisiti xorta jista' jkollu aċċess il-dritt tal-aċċess irid ikun mhux id-dritt assolut. Irridu noqogħdu attenti ħafna dwar l-implikazzjonijiet tal- um, l-użu tal-klim. Il-konsekwenza um, legali rridu nifmuwa għax eh, speċa meta din ħassir liġi, għalek eh, jina preferi li kunem um, aċċess eh, dritt għall aċċess milli aċċess assolut, jew dritt assolut. L-istess ħaġa fuq il-flex security din hija l-istess bħal flex security jew il flex security u l-flex security hija l-istess ħaġa tistgħu tispjegaw li dawn iż-żewġ punti jekk. Il-President. Iva għandna ħafna varjetà fl-Unjoni Ewropea u nistgħu nitalmu minn ħafna minn xulxin. Għal daqstant. Wara eh, rapporter se nkomplu shadows. Danuta, jek jozbok. Grazzi, President. L-ewwel net fisem il-kollega Kozowski nixtieq nitkellem għax huma ma setax jieħu u nitkellem fismu. Imbagħad jiena ħarresaq il-punti personali tiegħi fismi. Nibda bil-punti ta' Sur Kozowski. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-kollegi għal tejja ta' dan il-rapport. L-Unjoni Ewropea ħalqot ambjent iktar favur l-industrija u nistaw naraw li hemm iktar impigi li jistgħu jinħalqu u bekk nħolqu aktar tkabbir. Ovvjament din l-industrija Ewropea jeħtieġ li tikber ximoti u ieħor, irridu li naslu għal perċentwal tal-GDP aħjar sal-2020. Iżda fl-istess ħin irridu nintabħu li t-tielet rivoluzzjoni industrijali li qiegħda tistennina fuq l-adba tal-bib tagħna u nistgħux nagħmlu l-istess kif għamilna fl-moddu, fl-moddi, meta nqisu dawn il-punti kollha allura neħtieġu li nagħtu rwol akbar lill-SMEs. Għaldaqstant, għalhekk aħna rridu nitkellmu dwar appoġġ speċifiku għall-impriżi żgħar ta' daqs medju. U għalhekk jeħtieġ li dejjem aktar nisqu fuq l-appoġġ finanzjarju u l-aċċess finanzjarju ta' dawn l-SMEs. Dan kif se jsir? Rridu nigarantixxu pereżempju l-assistenza teknika biex bekk fis-suq intern ikun hemm iktar SMEs kull ma jmur u jkunu aktar poġġati. Bekk ikun hemm ambjent aħjar li jkun favur l-ambjent, jnaqqas il-burokrazija u jnidem il-ġdid l-attività ekonomika. Minnaħal l-oħrajna minix favur il-kollegi tal-grupp soċjalista minħabba elementi tagħhom. Mekk qed jitkellmu dwar ħtieġa palli kiku hemm biżejjed fiskali tal-SMEs. Aħna kol ma jmur rridu nisprovaw innaqsu l-pis fiskali tal-SMEs, aħna rridu li jkun hemm SMEs ġodda kemm jista' jkun. Rridu li innaqsu l-piżijiet burokratiċi u tat-taxxa kemm jista' jkun. Issa ndura l-kummenti li nixtieq nressaq fismi, għax l-ewwel punti kienu fisem il-kollega. Jiena nappoġġa dan l-opinjoni, din l-opinjoni speċjalment l-ewwel parti ta' dan l-abbozz tal-opinjoni. Anki, ma nistax nifhem għalfejn il-kollegi tal-Grupp Soċjalista saħqu dwar din il-possibilità li dajfu it talba ta' tnaqqis ta' burokrazija. 90% tal-postijiet tax-xogħol fil-fatt ġejjin mill-SMEs fl-Ewropa. Kemm darba semma dan il-punt u għalhekk ma nistgħux ma niffaċilitawx il-ħajja ta' l-SMEs u minn flok namlu l bsatin ferroti. Għalek rridu nejnu l dawn l-SMEs, rridu li dawn l-SMEs ikunu jistaw waslu aktar postijiet ta' xol u dan qed diġa minn issa. E naħsbu dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiżi tagħna fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Nafu li l-żaza ħat jiffaċċaw situazzjonijiet diffiċli ħafna, u għalhekk jekk innaqsu l-pis fiskali u burokratiku ikunu biċċa xogħol tajba u daqqatit għall-SMEs biex ikunu jistgħu jieħdu nifs. U bekk irridu naqsu dawn il-piżijiet u mhux il-kontra bħalma qishom qed jissuġġerixxu li nagħmlu il-kollegi tal-Grupp Soċjalista. Grazzi l-aħħar kellim l-Onorevoli Serkas. Ovvjament naqbel miegħek u nappoġġa dak li għadek emet. Anki dwar dak li għal sur dardan <coughs> dialogu soċjali importanti. Importanti u koll li najdu xirridu nfissru b'dil kwistjoni ta' end u or qed ngħidu li hija end jew li hija or naħseb li huma inkompatibbli. U hawnhekk irid qogħdu b'sebgħinejn. Il-koll. Is-Sur Benjon irid joqgħod attent għaliex ir-Renju Unit naħseb li huwa esklus minn l-artiklu 14 ta' Maastricht. Punt 92 fil-fatt u mhux se jivvotaw fuq il-protokoll soċjali. Iżda fis-96 kien hemm il-Trattat ta' Maastricht nindirizza dan u anke trattat ta' Lisbona li sostni li l-aspett soċjali huwa fondamentali għall-Unjoni Ewropea. U allura ħaddaħluha? Iva jew le? Jekk le, ma naħsibx li r-Renju Unit ikun qed jonora dak li ffirma lih u li impenja ruħu li se jagħmel. Naħseb li d dialogu soċjali minħabba l-importanza tiegħu għandu jitqies bħala pilastru għalih fil-politika. staqt nfakkar li mill-ġdid li l-kollegi tar-Renju Unit għedinaw biex ikunu Ewropej u mhux biex ikunu kostitwenti tal-Renju Unit isna qegħdin f'xi pub. Id-dialogu soċjali huwa ta' benefiċċju għal kulħadd fl-Ewropa, jgħid il-President. Issa jitkellem rappreżentant tal-Kummissjoni sur Goldberg. Grazzi, grazzi tal-li ħallejtni nikkommenta, grazzi tal-opinjoni tindirizza fil-fatt dak li naraw bħala punti rilevanti jew waħda mill-erba pilastri tal-komunikazzjoni tal-politika tal-industrija fil-ħiliet u t-taħriġ. Nixtieq nisħaq jek permettili li m'hemmx l-istess livell ta' differenza fil-ħiliet fl-ekonomiji kollha, hemm ċertu setturi li jibgħatu aktar minn oħrajn. Pereżempju xjentisti jew l-inġiniera li hemm iktar demanda għalihom fid-industrija Ewropea u hemm iktar nuqqas ta' dawn it-tip ta' ħiliet mentri meta mqabbel moħrajn. Għalhekk fil-politika tagħna nissuġġerixxu li jkun hemm alleanzi tal-ħiliet tas-setturi fejn tuħarsa lejn is-setturi naraw x'ħiliet għandhom bżonn u kif nistgħu ninteċipaw edukazzjoni għal futur biex nagħmlu tajjeb għal din id-domanda. Semma wkoll is-CSR, responsabilità soċjali korporattiva fejn tafu l kummissjoni attiva kien komunikazzjoni numru ta' snin ilu u sanna pjantazzjoni biex intejbu t taħriġ fis-CSR li tinvolvi wkoll id-dialogu soċjali. L-aċċess għall finanzi ġiet indirizzata fl-opinjoni wkoll imma mhux fid-diskussjoni llum li huwa pilastru ieħor u għalhekk naħseb li għandna l-istess ħsieb u opinjoni bħal minn f'dan l bosta opinjoni. Grazzi. Il-President, grazzi ħafna. U issa biex nalqu Filip, lilek. Grazzi ħafna President u grazzi mill ġdid li Shadows u dawk kollha li ħaddu il-mikrofon. Fuq il-kummenti tal-kompromess A wara l-ispjegazzjonijiet li smajna u wara li smajt mant il-liberali jina naqbel mal-kommenti li għamel għamlet il-Sinjur Serkas u s-sur Darden partikolarment għaliex jiena kont proponejt li nivvotaw kontra l-emenda numru wieħed minn Filip Benjen. Għanna ħassajn li da ma kienx jira f'dan ir-rapport, u għalhekk nissuġġerixxi li nżommu l-kompromess A kif inhu, mbagħad hemm kompromess B fejn aħna ma nasbux li hemm riskju li dak li jkun jispiċċa l-qorti jekk aħna nżommu l-lingwaġġ kif inhu u għalhekk nixtieq li l-kompromess B jibqa' kif inhu u fuq l kompromess C jiena kont kontra l-modifika tal-kompromess C u nibqa' ta' din il-fema. U nżomm din il-pożizzjoni u niċċara l-Sur Filip Benin flexi security u flex security huma l-istess ħaġa, xorta flex sigurta u naħseb li dawn it-termini jistgħu jintużaw it nejli huma. Nirringrazzja minn ġdid lil Danuta wkoll li għamlet numru ta' kummenti jew fisema stess jew nkella fisem il-kollega. <clears throat> Din hija klima pożittiva li aħna xtaqna li jkollna l-SMEs u għalhekk naqbel 100% ma' dak li qalet. Insejt insemmi l-emenda 30 qabel li hija l-istess bħal 28. Għalhekk jien nissuġġerixxi li nivvotaw kontra dawn l-emendi. Emenda 30 u emenda 28. Ma napprovaw l-oħrajn. Nirringrazzja l-kulħadd tal-kommenti u mill-ġdid li shadows għal-kontributi tagħhom. Grazzi ħafna, ħajkonna votazzjoni dwar dan u it votaw f'Ottubru. Ser ikun hemm dibattitu dwar dan fil-plenarja propju mbagħad f'Novembru. Verament kuntent li issa ser ikonna punt ieħor fuq l-aġenda tagħna, ħajkonna l-Kummissarju Andor li ħajjiġi jsieħab magħna, diġà qiegħed barra minn hawn milli jidher u għalhekk mister ikonna pawża ħajjiġi magħna dalwaqt direttament. Ja, wir freuen uns sehr, eine Aussprache mit dem Laszlo Andor zu haben. Er Kontenti ħafna li għanna din l-opportunità biex ikonna skambju ta' femmiet mal-Kommissarju Lazlo Andor, responsabli għall-impigi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni. U bħala parti mid-dialogu strutturat, aħna membri tal-Parlament Ewropew għanna din l-opportunità li niddiskutu numru ta' punti importanti miegħu. Għal daqstant għanna madwar sija bej wieħed u ieħor u nħares il qudiem biex nisma' minn il-kummissarju. Nixtiequ li nisimgħu x'għandha xtajt il-Kummissjoni fuq dan u nħarsu l-qoddim għall sessjoni ta' dibattitu wara l-preżentazzjoni tiegħek. Naddilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli, sinjuri, grazzi ħafna ta' din l-opportunità. opportunità regolari biex niddiskutu bejn il-Kommissjoni u l-Parlament it-triq il-qoddim u bħala ċajta ikurit ngħid ċajta fil fatt nista' ngħid li aħna tinħarsu l-qoddim għall-aħħar sena attiva ta' din il-Kummissjoni u għalhekk nżomm fil-qosor nħalli iktar żmien għad-diskussjoni. Imma biex inkun onest din mhix eżattament mument fejn nieħdu dan l-approċ. Ma nistax nkunu wis ironiċi, ma tantx hemmx titħaq għaliex hemm il-kriżi ekonomika li għadha magħna tidher li qed kompli, ma jfissirx li reċessjoni ser tkompli għaliex nafu li numru ta' xhur ilu diġà kellna evidenza li fih dan iż-żona euro bħala medja ir-reċessjoni intemmet. Mod preċiż, it-tieni reċessjoni f'din il-kriżi intemmet fiż-żona euro li jfisser li hemm xi sinjali pożittivi ta' rkupru, fisser ukoll li hemm xi żviluppi pożittivi fir-rigward l-impigi, ċertu pajjiżi il-qat beda imajna, anke qabel ċertu stennijiet li kien hemm. Imma dawn is-sinjali żgħar ta' titjib Ovvjament m'għandhomx waslunna biex noqogħdu bidejna fuq zaqna minn qabel. Anzi, l-Kummissarju Barroso għamel dan ċar fid-diskors ta' Stat tal-Unjoni u l-Kummissjoni ma temminx li l-kriżi ser tintemm minn <coughs> l-annar. Rridu nkomplu l-isforzi tagħna biex nkomplu niżguraw li jkun hemm irkupru sostenibbli fl-Unjoni Ewropea. U fuq kollox, rridu niżguraw li l-istrateġija ta' rkupru tinkludu wkoll passi sinifikanti biex ikun tejbu li jemju l-arkitettura tal-Unjoni Monetarja Ekonomika. Naħseb li dan ser ikun wieħed mill-loqsma ewlenin għad-diskussjonijiet imma anki d-deċiżjonijiet fil-perjodu li jmiss U għalhekk nixtieq issa <coughs> ndur lejn din il-kwistjoni fi żmien ftit minuti. Qabel dan permettu li nisħaq ukoll li dan huwa perjodu awlini fir-rigward id-deċiżjonijiet budġetarji. Kif aħna ser niddefinixxu u niddisinjaw l-istrumenti budġetarji tal-Unjoni Ewropea għal-futur. Palma tafu sow u dan importanti ħafna l-responsabilità tiegħi, mhux diskussjonijiet kollha temmew dwar strumenti finanzjari tal-Unjoni Ewropea, speċjalment ċertu aspetti tal-Fond Soċjali Ewropew u strumenti żgħar oħra li għadhom pendenti. Jiena naħseb li f'dan l-istadju rridu nagħmlu xorta waħda l-almutana sabiex bekk niżguraw illi il-fondi tal-futur għal politiki tal-impigi għal koezjoni soċjali nkunu hemmhekk siguri u li nilħqu l-massimu li nistgħu niksbu għabbażi tal-proposti li kena qabel u negozjati ta' qabel. Dan ovvjament japplika wkoll għal Fond Soċjali Ewropew hemm anke l-IGF, il-Fond Ewropew għal ġustament ta' Globalizzazzjoni, fejn il-parametri pendenti mhumiex ta' natura kwantitattiva imma aktar kwalitattiva. Hemm xi kwistjonijiet li għandhom jiġurfinati fir-rigward il-programm għall-għajnuna Ewropea lill-iktar nies imċaħda wkoll u jiena naħseb li nista' ngħid li issa hemm tip ta' urġenza f'dan ix-xogħol. L-istati membri, l-partijiet interessati, rridu jkunu kapaċi jippjanaw bil-qoddim. ċertu każijiet għal pereżempju fir-rigward il-programmi tal impiegi għaż il-tfassil tal-garanzija għaż-żgħażagħ, in-nuqqas ta' arranġamenti ħarin, probabilment qed idomu il-passi prattiċi ta' tħejjija. dana kollu nittama li minn dan il-punt fejn ninsabu dal-waqt ikonna stampa aktar ċara x'inhi situazzjoni sitwazzjoni u l-pjanar u l-programmar fl-Istati membri u r-reġuni ikun jista' jaċċelera. Nerġa' lura l-kwistjoni tal-Unjoni Monetarja li semmejt fil-bidu tad-diskors. Dan suġġett ewlieni għax li ġejjin. Ta' bil diġa diskutejna dan f'numru ta' okkazjonijiet, kellna diskussjonijiet paralleli u koll jina ċert li tafu mal-ministri feħdan il-Kunsill u l-Kumitat tal-Impigi u dak tal-Protezzjoni tal-Konsumatur dwar anke il-diffikultajiet fil-żona euro, fl-Unjoni Monetarja u anke l-polarizzazzjoni dejjem tiżdied li d-dejta li dal-waqt tasal fil-fatt għada fil-dominju pubbliku ħattat evidenza ta' dan. Minkejja l-irkupru għatanna polarizzazzjoni li qed titkompla fir-rigward l-impigi u s-sitwazzjoni soċjali u ħejjejna metodoloġija odo ġodda potenzjalment li jistaw jgħinu l-istituzzjonijiet Ewropej, inkluż il-Parlament, biex jagħmlu monitoraġġ u jsibu nuqqas ta' ugwaljanzi per eżempju divergenzi dejjem jiżdiedu ta' riżultati ekonomiċi madwar l-istati membri. U jagħtu tit ukoll biex niżviluppaw benchmarks u soluzzjonijiet tajbin kontrihom. Naħseb li dan importanti ħafna anke l-kunċett ta' konverġenza huwa fil-qalba ta' dimensjoni soċjali ta' trattat imma anke ħafna programmi tal-Unjoni Ewropea oħra u inizjattivi oħra mhux l-inqas l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 u minħabba dan kollu aħna rridu tisħiħ. Imma fl-istess ħin ukoll irfinar u bilanċar ta' dan il-proċess billi nsaħħu d-dimensjoni soċjali. Nafu dan verament importanti. Li nipromovu konverġenzi kemm dan is-soċjetajiet kif ukoll bejn l-istati membri hija kwistjoni ewlenija li għandha tiġi indirizzata fil-komunikazzjoni li jmiss tagħna fuq is-sitwazzjoni soċjali tal-EMU. U il-Barroso il-President Barroso ħabbar dan li l-komunikazzjoni ser tasal f'Ottubru. Issa nixtieq intikom lista dwar oqsma oħra fejn aħna qegħdin naħdmu dwar inizjattivi possibbli li jistgħu jaslu li jew diġà ġew mħabbra jew inkella ħankomplu naħdmu fuqhom bl-intenzjoni li identifikaw passi possibbli li nistgħu nieħdu kemm f'din il-Kummissjoni qabel ma jtem il-mandat ta' dan il-Parlament u l-Kummissjoni wkoll. Fi rigward il-proposti leġislattivi jiena nista' mbassar firxa ta' proposti li jistgħu jtejbu il-prospetti għall-impjiegi u l kundizzjonijiet tax-xogħol. Ġifieri mhux biss in-numru tal-postijiet tax-xogħol li ġew effettwati ħażin mill-kriżi, iżda f'dawn aħħar snin reċenti imma ta' sekwitu kol il-kwalità tal-impjegi u l-kondizzjonijiet tax-xogħol. Prattikament lesti bil-proposta għal direttiva biex nistendu il-liġi tal-tikketjar anke għal min jaħdem fuq il baħar Il-proposta għal direttiva tal l-Parlament Ewropew il l-Kunsill Ewropew biex jinsaħħu s-servizz tal taqsima servizzi l-portal Ores huma importanti, speċjalment tal-Kummissjoni, importanti s-suq tax-xogħol, il-libertà li wieħed jiċċaqlaq minn posta li ħora xogħol, dawn huma kollha importanti kemm għall-individwu kif ukoll għall-kumpaniji. Iżda rridu naraw kif nistgħu ngħinu dan il-proċess aħjar sabiex bekk ikun hemm benefiċċji l-aktar għal-qiegħda minnaħa u anke lill-kumpaniji li ma jsibux il-ħaddiema li jeħtieġu fil-viċinanzi tagħhom. Hemm proposta oħra wkoll għal qafas ta' kwalità għall-apprendistati wara tħabbir tal-pakket tal-impjegi minn Deċembru li għadda. U qafas ta' kwalità ieħor fuq l-anticipazzjoni u r-ristrutturar. Dan tal-aħħar ikompli jibni fuq ir-rapport li jintom adottajtu fuq din il-kwistjoni iktar kmini din is-sena. Li mis fuq l-istatija hija proposta deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li tistabbilixxi pjattaforma Ewropea biex niġġieldu x-xogħol mhux iddikjarat, ix-xogħol bl-aktib. Niġġieldu dan it-tip ta' xogħol kienet suġġett ta' konsultazzjoni fuq l-internet li aħna nidejna. Ovvjament ġala darba l-konsultazzjoni tintem irridu nevalwaw ir-riżultat. Iżda dak li qed imbassru minn dan huwa li nniedu pjattaforma Ewropea kontra ix-xogħol mhux iddikjarata. Uħut minn dawn is-suġġetti huma spjegati pereżempju x-xogħol mhux iddikjarat, jew pereżempju r-ristrutturar u l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema jew inkella segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u l-aspetti tal-liġi tat-katjar u liġi tal-kontratti, eccetera, u anke liġi tax-xogħol dawn kollha huma punti li ħajaslu sa tmin ta' Ottubru u naf li intom familjari bil-pjanijiet tagħna biex ikun din it-tip ta' konferenza fit tmim ta' Ottubru. Bħala proposta mhux leġislattiva aħna debattejna dan fil-plenarja ta' Settembru, ħafna minnkom attendow għal din il-laqa fi Strasburgu għad dokument tal-saħħa u sigurezza fuq il-post tax-xogħol. Nisħaq fuq l-adozzjoni tal-istrateġija Li meħtieġa rridu nqisuha flimkien ma' riżultati ta' li kienu ta' suċċess mill-konsultazzjoni madwar 500 kontribut mill lejn il-kulleġġ aħna ddeċidejna koll kif ħan iddeċidu l-passi li jmiss. Issa mmur lura nimxi l-qoddim għall-2014 li misser tkun sena sħiħa la l parlament l-arqas għal-Kommissjoni iżda xorta waħda rridu nkomplu naħdmu fuq uħut mill-proposti li staw jagħmlu differenza. <coughs> Il-proposta leġislattiva l-iktar importanti għal din il-periodu hekk kif huwa stabilit fil-programm ta' ħedma tal-Kummissjoni Ewropea għal 2014 hija reviżjoni ta' sistemi ta' sikurtà. Dem forsi parti mill-pakket ta' mobilità għal programm tal-2014 li qis x'inhija sitwazzjoni u anki l-qafas ta' politika fir-rigward il-moviment ħieles tal-ħaddiema. Apparti dawn ma ndix l-intenzjoni li proponi l-inizjattiva leġislattiva li għandha tiġi inkluża fil-programm ta' ħidma għall-2014. Madana kollu jina niproponi li ressa xi ideat fuq il-mejda li għandhom il-potenzjal li waslu l-ħolqin tal-postijiet tax-xogħol, itejbu s-sitwazzjoni tal-impjiegi u jikkontribwixxu biex insaħħu li jemju. Per eżempju fuq il-ħolqin tal-impjiegi inizjattiva l mikrofinanzi għall-SMEs għall-ħolqin tal-impjiegi. Naħseb li bekk nistgħu niddiskutu biex ikonna Eh, nkunu eżattament għaddew tlet snin mill-pjan ta' mikrofinanzjament mniedi għall-Unjoni Ewropea u bekk ikonna biżiet esperjenza b'dan l-istrument finanzjarju anke bl-esperjenza tal-Istati membri għaliex permezz tal-MFF fil-ġdid ridna nuru li l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tappoġġa l imprizi ser tkompli. L-istess mod, hemm inizjattiva fuq il-kreazzjoni tal impjiegi fl-ekonomija favur l-ambjent l-ekonomija ekoloġika. Dan qed jitqies kooperazzjoni rib ħafna bejn is-servizzi tiegħi u s-servizzi tal-Kummissarji Hedegard u Potocznik. Naħseb li dan huwa utli sabiex bekk <coughs> nkomplu fuq id-dibattitu l-imtnieda fuq il-blueprint dwar xemma l-Unjoni Ewropea u anke ir-roadmap għal tisħiħ tal-EMU kif ukoll li nżommu ruħna fitri lejn it tkabbir għall-Strateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020. Grazzi tal-attenzjoni u nittama li wieġeb il-mistoqsijiet kollha tagħkom u naffoċċa xi kritika jekk tixtiequ tresqula xi kritika. Grazzi ħafna. Remarki kritiċi ma anke pożittivi nittama jgħid il-President. Grazzi ħafna. Intnax il-membru il-ħin qed jafas u nissuġġerixxi li wara sitt kelliema ikollu l-ewwel round, eh, tweġibiet imbagħad imbagħad żettini round. Dan ifisser żewġ minuti kull persuna. Jekk iġobkom. Irranġaw l-orloġġ ħalli intikom l-istessa. Xerka, Steinruck, Christensen, Bauer, Ludvigson. Dawk l-ewwel sitta. Mbagħad Schruder, Danuta, Plinkovic, Maletic u mbagħad Thomas Mann. Dak kollox. Sissa, u għalek rridu nżommu ma' żewġ minuti kull wieħed. ċaba ori, nikjożbok. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nilqa lill-Kummissarju u nixtieq nqajjem numru ta' kwistjonijiet. Jekk ħajkun hemm komunikazzjoni f'Ottubru tant l-aħjar vera nkunu kontenti. Forsi konnektar arfin dwar il-qasam soċjali u dimensjoni soċjali għax ma tantx ksibna wis meta smajna lil Barroso fil-diskors tiegħu dan l-aħħar. Forsi bekk ikonna x'informazzjoni ġdida minn naħta l-Kommissjoni. Issa, nixtieq nitkellem dwar il-punti differenti li semmejt. Naħseb li l-ħin jafas, il-Parlament ma tantx għandu ħin quddiemu sakemm jintemm il-mandat u għalhekk intom ħatres u proposta fuq l-impigi ta' kif ħan indirizzaw il-kustjonijiet ta' xol jekk ħatamlu dan tidu taġlu mux ħazin għax il ħina qed jafas. Imbagħad fuq diskussjoni dwar il-fondi. L-Unjoni Ewropea x'ser tiffinanzja u li ma punti qed tistenna eh, l-Unjoni Ewropea li jiffinanzjaw l-Istati membri wara kollox għaliex għalissa mhux ċar jekk hux qed nitkellmu dwar programm Ewropew jew programmi nazzjonali li l-Unjoni Ewropea tipprova tistimola. X'ingħidu dwar il portabilta tal-pensjonijiet? Dan il-punt ma semmejtux din id-darba. Għalhekk x'taħseb, <coughs> Kummissarju, dwar lajnuna għall-iktar nies imċaħda. Naf li il-mazz fidejn il-Kummissjoni. Iżda jina naħseb l-importanti ħafna li konna xi tarif dwar dan. Xinajdu dwar il-hosting. Naħseb li importanti ħafna li konna xi tip ta' kompromess u għalhekk għandek xi xenarji possibbli li jitħarsu lejhom dwar il-posting tal-ħaddiema anke fir-rigward l-istrateġija kummissarju tista' tajt li hemm bżonn li konna strateġija minn aktar fis possibbli. Għaliex il-gruppi politiċi kollha qed iħeġġu dan, għaliex issa kellna ħafna eh, smieħ pubbliku wieħed wara l-ieħor u għalhekk din l-istrateġija tittasal illum qabel għada. Tistaw tikkonvinċu tista' tikkonvinċi qbija ta' kummissarji biex jagħmlu dan tkun xi ħaġa vera importanti ma aħna nixtiequ l-istrateġija tasal mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Il-President. Grazzi. Skadilek daqsxejn il-ħin, issa Alejandro Serkas, jekk jogħġbu. Grazzi, Nornet, eh, grazzi l-Komissarju għal dak li għat. Irridu nkunu realistiċi, wax wara kollox. Aħna nittamaw li nkunu nistaw nwet u parti eh, tal-weda mm, u dak li għadu maġiex imwetta. Eh, però irrit ikonna strategija sikurezza tagħna fuq il eh, il-posta xol. Kif sen nanalizzaw din l-istrateġija għandkom kalendarju fil kolleġi inti tkellimt fuq il krizi Inti għati li jisa jidder id-dawr fl-aħħar ta' tanu Imma uh, verament tunnel jew hija lokomotiva li ġejja kontra tiegħek. Għax in-numru eh, tal qat qed jonqos. Eja, f'pajjiżi da qed jiġri għax n-nies qegħdin jitilqu mill-pajjiż. Il-popolazzjoni attiva niżla, il-popolazzjoni impjegata niżla, minqas impjegi, kumpanija qed jalqu, Imma il-qat nizel għax hemm ħafna nis għet jitilqu m'hemmx dak in-nies kollha. Aħna nħarsu lejn istrateġija EU 2020 u naraw li ħafna nis mhumiex qed jaħdmu. Jena naf xamiltu. Jaħġa tajba li konna uh, indikaturi biex ikonna idea tal divergenza. Emma <coughs> mish bis il divergenza mill policies imma għam il-policies li korreġu divergenza, diverġenza dawn huma importanti. Eh, l-aħjar ħaġa li konna stabilizzaturi automatiċi għall-Europa, dan huwa l-aħjar mod bid mill krizi Imma l-IMF et eh, jikonsidera dan il-fenomenu biktar koerenza loġika u għedin eh, jiproduċu alternativi l-Komissjoni għada mar nesidix tamel, għada mar mamliċ. Sissa, forsi tista tajdinna xaħġa fuq da. U ma tandi puntiħor, aħna għedin fil-stadio għahari meta nitkellmu fuq il- globalizzazzjoni u l-fond soċjali. Il-kredibilità tagħna hawnhekk e importanti. Irridu niżguraw il globalizzazzjoni l-armonizzazzjoni u l-fondi ikomplu. U, ki, u kif se namlu biex ninkludu dawk il żgħażagħ taħt 30 sena. e importanti għall-immaġni tagħna fajnejn dawn in-nies. Grazzi. Zewġ eh, minuti Steinbrook. Grazzi. Nittama li għandek raġun. U nittama li bl fil-Germania issa l industria eh, il-kwestjoni għad differenti. Bla dubju aħna ħlaqna impiegi uh, ħafna minn dan eh, ġinna l-ura, ħafna kien anki antisoċjali. Imma l-mistoqsija tiegħi hija din. Inti ma tkellimx il-Komissjoni ma ma tkellimx ġustizzja fuq Foxcom. Kumpanija ċeka. Nis li jaħdmu għal 120 euro. Eh, eh, Ewropej minn pajjiżi terzi. Għada se nitkellmu fuq rapport fuq ispezzjonijiet tal-impigi. Din hija ħaġa eh, li rridu eh, ninsistu fuqhom biex eh, l-impigi jkunu protetti. Il-Kummissjoni għandha pjanijiet għal pjattaforma kontra ix-xogħol mhux dikjarat Imma dana biżejjed mantkomx bżon tintroduċu spezzjoniet pan-Ewropej għax eh, eh, rajna li l-Istati membri mumiex qed isegwu m'hemmx skambju fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ta' xi ħaġa li toħroġ mill-Unjoni mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni. U naħseb illi il ħaddima fl-Europa kollha eh, irrabjati bis-social dumping u l-kompetizzjoni minn ekonomiji li ħalsu eh, li ħalsu inqas qed naraw il-hauliers eh, li jitħalsu 300 euro, 300 euro fi xar, irridu nsibu mod biex niproteġu il-impiegi. Christensen. Grazie, President. <coughs> Grazie, Commissario. Nishtiq nitkellem fuq is-saħħa eh, u sikurezza fuq il-post ta' xogħol. Għandna bżonn ta' strateġija għax din qed um ħafna flus eh, li l-istati membri qed umilhom ħafna. U hemm ħafna nies li jmutu minn dawn l-inċidenti li għandhom x'asmu ma' xogħol. U fl-istess ħin nifmu li Eh, n-nies rixtiqu jibqgħu iktar fil-suq ta' xogħol però għek aħna ma nagħmlu xej fuq il-saħħa u s-sikurezza fuq il-post xol, xogħol jiena qed nibżgħu illi se nittilfu ħafna nies. Għantikom eżempju konkret. Jiena smajt mill-Unjoni tal-parrukkiera u tal- ta' min iħaddem il-Kommissjoni fil-futur RIP se jirrifjuta illi jagħmel upgrade ta' dawn il-ftejmit kollettivi bejn il parrokkjera u min ħaddimhom. Eh, biex e, inkonu nistaw naffaċċaw il-sostanzi kimiċi perikolużi li dawn il parrokkjera jużaw. Eja <coughs> ħaġa mhix ħaġa tajba illi din dan il-ftehim jidħol anki fil-leġislazzjoni Ewropea, għala le. Grazie. Edith Bauer. Kommissarju. Tlet mistoqsijiet osra. Illi bla dubju minuta bizzejiet għal Il-polarizzazzjoni kontinua edha tmur għallar. U inti għat li għanna bżon ta' strumenti ġodda. Xi strumenti għandek f'moħħok? biex nwaqfu din il-polarizzazzjoni li dejjem ta' tiżdid fl-Ewropa. It-tieni mistoqsija fuq il-garanzija ta' żaża. X'tixtieq tagħmel? biex tappoġġa id-dropouts tal-iskola, se tħallasom biex jerġgħu moru l-iskola? U tkun tista' iżomm den il- dan il-level minimu ta' 30% fuq l-iskema tal-għat fost iż-żazax. U fl-aħħar, is-sistemi ta' sikurezza soċjali hemm bżonn jiġu koordinati u hemm bżonn nagħmlu reviżjoni tagħha din l-inizjattiva. Intkom ħadd tissostitwixxu 8-8-3 b'direttiva ġdida u jekk huwa iva. X'se tkun il-forma tagħha? Ule Liverson. Grazie, President. Jena kontent nara l-Kommissarju għawnek fil-Komitat, għax dawn huma sfidi kbar fl-Europa kollha. U aħna kollha nafu illi la darba l-ekonomija teġġa tibda tingrana, se jkun hemm cute wheel. U mhux kulħadd se jerġa' jibda jaħdem mill-ewwel. U dan jfisser illi se jkun hemm ħafna nies eh, għada għal ħafna snin, maybe forsi sentej, u nittama illi ikolna kooperazzjoni tajba bejn l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni u anki il-partit interessati fil-swieq ta' xogħol individwali Naf li hemm ħafna inizjattivi eh, mixin f'din id-direzzjoni, però l-mistaqsija hija di meta eh, se jkunu operattivi dawn il-kwistjonijiet, meta se nidħlu f'diskussjonijiet mal mal-partijiet differenti tal-negozjazzjoni eh, kollettiva u mal-partijiet interessati għanna bżon ta' kooperazzjoni mal-imsieħba differenti il-mini ħaddem irrit jgħamil xaħġa u kollu anki l-unions għandhom jiġu involuti, għandhom jitħlu f'dawn il-diskussjonijiet. U dan eh, tapplika kull imkien fl-istati membri kollha għal daqstant il-moment wasal. Eh, eh, hemm bżonn nibdew naħdmu għax hemm verament backlog ta' inizjattivi u rridu ntrattawhom. Il-mistoqsija tagħna hija di, tiegħi hija di. X'nistennew eh, fil-futur fuq dak li għandu x'jaqsam mal qat fost iż żaża Għax din hija l-ikbar priorità. Aħna qed nfittxu inizjattivi prattiċi. Grazzi, sa l-aħħar kellim. Dakin l-aħħar kellim. L-aħħar wieħed huwa Plenkovic. Skużani, komissarju. Il-President għanni il-mikrofonu, nittama li testa tisma l-interpretazzjoni mil kroat Pala MEP li insegwi il komitat tal-Budget, jena kont interessata fil mizuri leġislativi illi semmejt inti u għat il-prezentazzjoni tiegħek Enti semmejt il-garanzija għazzaza. U din hija importanti ħafna għal Kroazja bħala membru ġdid. E, għax għanna ħafna zaza għad taħt l-età tal-24 sena. U hemm kategoriji oħrajn u anki gruppi ta' età li huma e, bla xogħol. Inti sejjer fil-Kroazja u inti tipjana li ħati foka fuq il-qatfosti zazah Il-modell soċjali Ewropew għanna eh, interessana ħafna fil-Kroazja. U mod partikolari eh, il-għad fost iżazahu fil-modell soċjali ġdid. Dawn huma kwestjonijiet partikolari ħafna. Forsi eh, kien ikun tajb kieku il-pajis tagħna tratta din il-problema għaxar snin ilu. Em, e, għandhom problemi anki dawk in li jaħdmu f'dejn il-frontiera, speċjalment fuq dak li għandu x'aqsam ma' navigazzjoni. In-nies li jgħixu fin-Kroazja issa u jgħixu eh, fuq il-frontiera mal-Slovenja u mal-Ungerija, issa m'għandhom xogħol. U ħafna drabi ikkontattawni biex jisaqsuni jekk kien xem fondi fil-Fond Soċjali Ewropew li seta setaw jużaw huma jew xi tip ta' kompensazzjoni. Nirringrazzjak ħafna jekk inti tirrispondini għal dawn għal dawn għal din il-mistoqsija. <coughs> Grazzi. <coughs> Grazzi komissarju, jirna xrejk rispondi għal mistoqsijiet kolla. Nittama, nkun nista' nirrispondi kemm eh, possibbli u forsi xi ħaġa ħalli għal darba ta' wara kien hemm ħafna punti. Ħan nitkellem fuq il-kwistjoni tal-qatt fost iż dina kienet kwistjoni li pratikament kulħadd tkellem fuqha. Hemm issa hemm inqas viżibilità għax issa wasalna fl-implementazzjoni fil-rebija kellna il-politika, mill-kunsill, e, kienem summit ma' Angela Merkel u kien hemm ħafna viżibilità u issa rridu naslu għall-implementazzjoni. U 50 żmien ieħor eh, f'Ottubru se jkun hemm laqa eh, fost il-professjonisti għax sissa l-istati membri kollha, kull stat membru nominat, nomina uffiċjal responsabli għal din il-garanzija, il-programm għaddej issa u f'ħafna Fil-kas ta' ħafna pajizi bħal l-Italja u l-Portugal, il-Kummissjoni qiegħda tassistihom dawn l-awtoritajiet direttament biex jippreparaw pjan għal din il-garanzija tal- ta' Zaza, Sur Suarez, il-Ministru se jiġi f'Brussel biex jiddiskuti dawn il-passi u għanna anki kontatti ma' Xuhut mill-ministri importanti. Imma il-laqa ta' ottubru ħatkun biex il-DG Employment ċara ma' kull pajis il-punt li wasalna fih għax il-20 pajis li se benefikaw minn din l-inizjattiva għax eh, il-parametri tagħhom jinkluduhom eh, għandhom iħejju l-pjanijiet tagħhom sal-aħħar ta' Novembru. U l-oħrajn daqsxejn iktar tard. Issa minn fejn ġejjin il-fondi? Aħna dejjem għadna illi il-fondi għandhom jiġu uh, situazzjoni ta' pooling minn tlet Eh, direzzjoni differenti. Risorsi nazjonali, Fond Soċjali Ewropew u l-inizjattiva ta' eh, garanzija ta' zaza f'ċerti reġunijiet. U din hija l-aħħar waħda li hija l-iktar sensitiva għax il-reġuni il mira għadhom qed jiġu diskussi kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill. <coughs> Nista' nispjegalkom għaliex għamilniha din il-proposta oriġinali, mhux għax għandna fissazzjoni fuq il- E, ċifra 25, imma naħsbu illi jekk aħna nżommu bħala mira strument ġdid illi se jagħmel differenza, irridu nikkonċentraw fuq il-reġuni fejn is-sitwazzjoni għalar u għalhekk għadna 25. Naturalment jekk għandkom idea taħjar e, minn din e, nistgħu niddiskutuha, però naħsbu li 20 mhux biżejjed għax dan il-każ l-istrument jitlef il-forza tiegħu U dawk illi eh, verament għandhom bżon tal-assistenza zejda mux se jirċevuha. Fuq il-kwestjoni tal-limitu tal-età u tal-grupp eh, tal-età. Aħna għaliex għadna 25, għax il-konċett sħiħ tal-garanzija taż-żaza huwa li nejnu l-iskola eh, tagħmel tranzizjoni biex tiżgura li dawk in-nies li jħorġu mill-iskola u jiġu bla xogħol f'din l-età Eh, ikollhom assistenza fukata u specializzata specialment jekk jiġu minn sfond zvantaġġat għandhom bżonn ta' iktar assistenza eh, minn dawk li joħorġu b'diploma għax eh, is-sitwazzjoni hija diffiċli wkoll għalihom imma fi żmien siċur u probabbli li jsibuh xogħol. Dana din kienet il-fokus Eh, oriġinali ta' 25 sija. Anki jekk aħna nikkonsidraw ir rizorsi disponibbli biex napoġġaw l-iskema, ma jkanna aktar rizorsi, naturalment nistgħu nitraw iktar. Però eh, irridu eh, prima nizguraw li għandna aktar rizorsi, jekk aħna rridu nimmiraw ah, sa eta aktar olja, per eżempju 30. F'ċerti pajjiżi hemm sitwazzjoni diffiċli ta' impiki, Imma eh, nistaw najdu kol li il-xejritu ma differenti f'ċerti pajizi hemm eh, eh, tendenza li iż-żaza jitilqu mill-edukazzjoni iktar kmini hemm min jinterrompi l-istudji biex jaħdem għal ftit snin u jerġa' jidħol jistudja, għal daqstant jiena nifhem illi hemm raġuni jiet illi iwaslu qed jindikaw illi għandna nażlu limitu ta' etta aktar oli. Pero jena ninsisti f'dan il-kas illi għanna u għandu jkonna finanzjament iktar għawijin jekk irridu nimxu l-qoddim f'dan il-proċess ta' negozjar. Jena fil-zjara eh, illi se namel fi Kroazja bħala risposta li sur Plenkovic, se nitkellem ma' ministri diversi fuq il-kwistjoni ta' zazah għat la darba daħlet il-Kroazja meta niġu arrata eh, ta' għat dinja eh, dinja reġuni li propju hija waħda mill-miri f'dan il kas U jiena se nitkellem mal-Ministri Griċiċ u Krotiċ u se diskuti l-iskema. U batem kwistjonijiet oħrajn, eh, anki il-dossier legislativi. Jiena li tama li fil-ġimat li ġejjin ikun hemm konverġenza fuq il-posting of workers. il Il-President Irlandiza għamlet ħrita kollha anki l-Litwana qiegħda timxi ħafna biex ta' biex l-istati membri jaslu għal pożizzjoni komuni <coughs> u jiena personalment qed inħeġġeġ l-istati membri biex japprezzaw l-argumenti tal-oħrajn, għaliex hemm stati membri li diġa eh, huma uh, fil-fat flessibli u <coughs> oħrajn le. U jiena naħseb illi l-kompromess huwa possibbli biss jekk kulħadd japprezza eh, xi elementi mill-argumenti tal-oħrajn u issir l-konverġenza f'dan il-mod. U jiena nittama għal daqstant illi dan għajwassal għal biex nevitaw din is-sitwazzjoni m'għandniex regolament ġdid u hemm ħafna każijiet li jispiċċaw fil-qrati u dawn se jkollhom jiddefinixxu sitwazzjoni u mhux se jkun hemm kondizzjoni tindaqs għal kulħadd fuq dak li għandu x'jaqsam mal-posted workers illi taffetwa xi miljun direttament imma indirettament ħafna ektar Fuq il-portabilità tal-pensjoniet, eh, il-surelli għal li trialogu beda tartwis, sejbda tartwis. U jina nittama li dan il dossier importanti ħafna se jasal għal konklużjoni fuq 883 eh, il-Sinjura e Bauer tkelmet fuq il-kontenut tal-inizjattiva tagħna programmata sena d dihra Aħna qegħdin fil-fatt nippjanaw reviżjoni tal-koordinazzjoni tal-sikurezza soċjali. U biex nagħtikom eżempju, nirrispondi mistoqsijiet li ġew għajma eh, eh, fil-dokument ta' Senjora Redding li ġi maħruġ f'Mejju meta eh, tkellimna fuq il-preferenzi fil-beneficju ta' portabilità, kemm żmien eh, jistaw daw in-nies jieħdu il-sistema eh, minn pajizom, palissa dejjin bi tliet xhur jew sitt xhur huwa ġustifikat li konna aktar minn qabel u li u biex u biex nisolvu dan għandu jkonna opzjonijiet jew għandu jkollna standard ġdid Ewropej. U dawn il-mistoqsijiet eh, nistantijom risposta, però għadna daċxen kmini wis eh, eh, biex nidħol fid dettalji kollha li huma previsti. U jena smajt ċar dak li għal sur early illi il-bahara għandhom jiġu inklużi mill-aktar kmini possibbli u jena namel il-ħilti kollha biex ninkludihom Nista namel nitkellem għal ftit minuti oħrajn? Ok, id-dimensjoni soċjali. E, id-dimensjoni soċjali, iva, il-polarizzazzjoni għal iktar kwistjoni prinċipali. U għanna zewċ affarijiet namlu, għanna nizguraw li għanna kapacità sistematika biex ikonna scoreboard ta' indikaturi e, ewlenin, e, imma il-ħagġa l-oħra u koll illi il-Partit Soċjali u koll jaqdu rwol importanti. Is-sur ċerka sukoll għal l-istess ħaġa fuq dawn l-indikaturi jirna prezza l-fat li l-Parlament diġa għamel diskussjoni biex jesplora il-pozizjoni differenti. Kien hemm fondazzjoni li organizzatu kol diskussjoni għal opzjonijiet ta' possibilitajiet jiena eh, eh, rajt il-dokument tal-IMF anki Dan l-istrument huwa anki E, imsemmi fil-blueprint, għal santu huwa koherenti ma dak li qed tagħmel kommissjoni, kummissjoni però huwa prematur illi najdu li ma passi verament se jittieħdu. Grazie. Tajjeb, ħafna. Eh, Elizabeth, minuti. Mela, kummissarju għandher l-aspett tal-dimensjoni soċjali ta' l-Unjoni. Fimt tajjeb jiena? Dak li semmejt illum eh, mhuwiex stabilizzatur, mintix qiegħed tagħmel xi proposta eh, ta' dan it-tip. Imma inti semmit ħassolvi il-kustjoni li jkun hemm bilanċ ekoloġiku u soċjali f'din l-Unjoni Monetarja biex innaqsu mill-isbilanċ soċjali li jeżisti. Tista' issemmi xi ħaġa dwar dan, xi ħaġa li tistabilizza l-affarijiet dan ir-rigward u jekk iva meta. Issa, fi rigward tal-timing, inti semmeċ il-pjattaforma Ewropea biex uh, nġildu kontra ix-xogħol mhux dikjarat. X'għandek ippjanat f'dan ir-rigward u uh, x'se tkun u meta se tkun? Xi ħaġa oħra li nistennew ukoll għal ħafna żmien il-qafas tal-kwalità għal professjonisti hemm xi deċiżjoni tal-Kunsill il-garanzija taż-żgħażagħ il-Youth Guarantee eh, x'format se jkollhom dawn. Mela, l-inizjattiva tiegħek fuq il-xogħol ambjentali, il-green jobs, meta ħasseħ din? Din ħasseħ dal-waqt? Din eh, l-inizjattiva ħarġet fil-fatt oriġinarjament mill-Parlament. Uh, Ix-se tagħmel inti? Inti ħad ikkonkludi dak l-affarijiet li aħna bdejna? Mela l-kalima lija miss għal żewġ minuti. Mela, żewġ minuti huma ħafna għal dak li għandinejt l-għonet, grazzi ħafna. Eh, illi inti qiegħed umana hawnhekk tajtna idea ta' x'inhu l-pjanijiet tiegħek u jina u l-kollegi nixtieq nkunu nafu. Eżattament x'se naqraw eh, dwar di din id-dimensjoni soċjo-ekonomika tal-Unjoni Monetarja. <coughs> <coughs> kif se jkun hemm monitoraġġ tal-infiq mill-fond soċjali? Kif se żomm eh, il-monitoraġġ fuq l-infiq? Kif se jsiru il-programmi? Il-garanzija ta' zazax u l-krizi, il-garanzija ta' zazax kif se tkun il-jud garanti? Sissa l-esperienzi li kellna ma kinux pozittivi, il-flus disponibli ma ntużawx tajjeb. Issa għanna ħafna ħtieġa u m'għandniex biżet flus. Kif se naraw dak li għanna jintnefaq sow? Issa, fir-rigward tal-posted workers, is-sitwazzjoni, il-pjanijiet tiegħek f'dan ir-rigward rridu naslu għaxi kompromess fiħdan il-Konsil kif nistaw nilħu il-kompromess u koll mal-parlament biex eh, nelbu din l-inċertezza li teżisti għal dawn il-posted workers. Rridu niprovdu l ċertezza neċessarja. Issa dwar il-proġetti pilota. Dawn eh, ħajkunu implementati għal oqsma speċifiċi għal reġuni fejn eh, għat irrit jisir xogħol Irdu nelbu il-problemi eh, li jem malbuta mad demografija, per eżempju fil-Polonja u anka f'postijiet oħra. Ħajkonna xi konferenza dwar dan u jekk ħajkonna inti se tkun mistieden għandna ħafna konferenzijiet il-President u żgur ħajkun qed jattendi ħafna minnhom il-Kummissarju. Kellem li miss. Grazzi ħafna, President, grazzi Kummissarju kemm tal-preżentazzjoni tiegħek kif ukoll tar-risposti għall mistoqsijiet tagħna nixtieq insemmi il-qafas finanzjarju tal-2014-2020, hemm sfidi, hemmhekk strumenti finanzjari differenti għal miżuri varji. Eh, Model finanzjarju ġdid Eh, jiprovdi għal ħtiġijiet tal-krizi. Aħna fil-fatt nipruvaw naraw li konna miżuri li joħolqu postijiet tax-xogħol Eh, u fl-istess waqt ikopru miżuri ta' edukazzjoni ġviri eh, il-ħolqien ta' xogħol ġdid eh, dan qiegħed marbut mal-Fond ta' Ewropew l-European Regional Fund u dak tal-iżvilupp reġjonali kif ukoll dak soċjali, il-Fond Soċjali Ewropew. Jiena nispera li l-Kummissarju Hunter u flimkien maħan nisib modi ta' kif jimmira fondi lejn kumpaniji zero medji u anka biex juża eh, fondi addizzjonali mill-Fond Soċjali Ewropew għat-taħriġ neċessarju biex eh, il-nies eh, isibu xogħol mal-SMEs u dawn l-SMEs inħol u permezz tal-Fond European Regional Fund issa dwar il- specializzazzjoni għalija l-smart specialization din tinkludi NGOs ġodda, eh, stakeholders ġodda eh, u dawn adottaw dokumenti strateġiċi kif inti qed tistenna li ħadd influenza u tippromovi u tpoġġi fil-prattika din it-tip ta' sħobija. Grazzi ħafna sal mm, Costello, għal minuti. Grazzi President, grazzi ħafna lill-Komissarju. Jien għandi komment wieħed biss u tliet mistoqsijiet l għannet inti semmejt illi hemm uh, sinali tal kuplu fl-Unjoni Ewropea hemm veru anka fl-Irlanda. Però jidher li l-Komissjoni u Trojka qegħdin eh, eh, eh, xorta japplikaw l-austerità fl-Irlanda għandna l-opportunità li issa Eh, nistaw nilħu l-miri tagħna fiskali imma it-trojka qed insisti illi aħna nieħdu 3.1 biljun euro mill-ekonomija tagħna meta aħna inħossu li dan jista' jsaħ fuq 2.5 biljun. Dan ifisser 440 eh, miljun mill-protezzjoni soċjali jekk l-istruzzjonijiet ta' trojka jinżammu jekk aħna segwhom, jiena eh, nixtieq eh, jiena eh, qed nitolbok l-scoreboard għal l-Irlanda għal budget li jmiss issa fil-rigward ta' garanzija ta' żgħażagħ inti semmejt il ħtieġa li jkun hemm veloċità fiha din qed nitkellmu dwar il-front loading u l-Parlament qed jagħti priorità tal-front loading biex din tkun disponibbli għal 2014 2015 Nistaw namluwa din il-front loading għal youth guarantee biex ikona dawn il-programmi jaħdmu saler mill-2014 l-2015 u nofru l-persuni li għandhom 23 sena din l-opportunità illi jużaw din garanzija qabel ma jilħu l-letta ta' 25 sena jew ħandumu wis għax inkella ħandumu tek mhux se nibdew dawn il-programmi malajr. Inti semmitu ukoll, Kummissarju l-idea illi jkun hemm u ugwali tal-kwalità għall-apprentistat eh, u għall-internship eh, u dan għandu jidħol eh, bħala parti minn dan il-programmi ta' garanzija għalli dawn garanzija għalli dawn ikunu imħarsa. Meta ħanaraw il-proposti, meta ħajkunu ħajkunu sinkronizzati dawn ma' garanzija ta' zaza. Mbagħad l-għajnuna Ewropea u l-lina rapportera l-rapport Emma, eh, ambitu għal biex nwessaw il-program, għandkom opinjoni dwar dan, ix-xitwa kun kies, għan nistaw nasikuraw li l-poplu li nistaw uh, nofru l l-assikurazzjoni u l-ikel għal matul din ix-xitwa kies, ħa grazzi ħafna. L-Onorable Baldacchino. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju. Jiena nemmen li biex ikollna Ewropa soċjali rridu nħarsu d-drittijiet u l-kondizzjonijiet tal-ħaddiema u ma nistax ma nħuġ din l-okkażjoni f'dan il-kumitat meta inti qiegħed preżenti biex eh, ma saqsikx direttament mistoqsijiet partikolari fuq ix-xogħol prekarju li qiegħed jifni il-fibra soċjali tal-familji Ewropej kollha. Għaliex qed ngħid dan, bosta ħaddiema qed ibatu minn kundizzjonijiet ta' xogħol fejn ikollhom kuntratti osra illi qegħdin jagħmluha aktar diffiċli għalihom biex ikunu jistgħu jsostnu lilhom infushom u l-familji tagħhom. Allura xtaqt nistaqsi, x'inhi d-definizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni dwar ix-xogħol prekarju? X'miżuri għandha se tieħu l-Kummissjoni biex tikkumbatti dan il-fenomenu ġdid? u x'ħat għamel fil-każ tal-Istati membri li mhumiex qegħdin jidġildu dan il-fenomenu. Għaliex qed għalix għaliex għalija dawk li qegħdin jaħdmu b'kundizzjonijiet ta' xogħol prekarju huma l-fuqra l-ġodda tas-soċjetà tagħna. Ola qed nitkellem fuq il-fuqra, eh, nixtieq nistaqsik ukoll jekk il-Kummissjoni jew x'inhu mal-pjani biex attwalment jinħarġu 20 miljun eh, persuna mill-faqar sal-snin 2020 u forsi u kol b'kumment eh, una laqbieħ jew mistoqsija una laqbija, xtaqt li forsi b'mod konkret taħti data partikolari meta ser tkun ippubblikata il-direttiva dwar, dwar il-bahara. Regina Bastos. Muito obrigada. Um, a minha intervenção e as minhas perguntas ficaram. Grazie, Hafna Mela, tiġa spiegazzinna il-Komissjoni eh, dwar ir rizzorsi eh, fuq il-żaza li huma qiegħda u l-nies li huma zvantaġġati u l-żoni eh, żvantaġġati u l-etajiet tal-24-25 sena u kif il-Komissjoni se ta' toħroġ bit definizzjonijiet għall-leġibilità. Eh, din hija relevanti għal fejn hemm ħafna eh, żaża qiegħda bħal f'pajjiżi, pereżempju, nixtieq nistaqsi lil kummissarju dwar eh, il-pakket tal-mobilità dan joħroġ is-sena id-dieħla il-fenomenu mal-nofsinar tal-Ewropa per eżempju, u marbut ħafna mal-qat fost il-żaza, il-brain drain, per eżempju, persuni b'kwalifiki oljin ħafna li kollom jitilqu minn pajjiżhom minħabba illi ma hemm lebda opportunità tax-xogħol f'pajjiżhom stess. Naħseb din hija xaġa serja ħafna għall-Ewropa. Ejja nippruvaw eh, nagħmlu attrajenti għalihom biex jerġgħu jmorru lura f'pajjiżhom. Inti tkun favur illi tagħti xi inċentiva f'dan ir-rigward. Issa fir-rigward tal-SMEs eh, dawn E, e, u koll jistaw jgħinu fil-ġlida kontra il-qat fost iż-żazza. Il-Kummissjoni qed tiffoka fil kulleċ biex tippromuovi l-finanzjar tal-SMEs biex dawn ikunu jistaw um, joffru pasit ta' xogħol għaż-żgħażagħ. Grazzi ħafna Thomas. Ma tantx għandi ħin eh, eh, xnatikom mela il-semestru Ewropew. Il-Komissjoni għandha tkun aktar minn referi minn uh, moderatur f'dan ir-rigward. Għanna nitolbu li l-Stati membri kunu aktar attivi, għandu jkun aktar fatti d-dimna. forsi tista' tibda tirrispondi dawn il-mistoqsijiet fil-15 minuta li ġejjin. Ħafna mistoqsijiet u jekk eh, eh, jista' jkun tkun fil-qosor għadha nkomplu fil-ħodu u għada fil-ħodu nkomplu bil-votazzjonijiet. Eh, Grazzi ħafna, President. Tabel ħaq xi mistoqsijiet li ħallejt mill lower round nipprova nwiġibhom din id-darba ukoll u anke feġġew kwistjonijiet ġodda li tqajmu minant il-membri onorevoli nati nagħti tweġibiet konkreti. Nafu li xi kultant diffiċli għaliex meta jkollok il-ħinet jafas diffiċli, ma meta mbagħad ikun eh, każ fejn qottajt tajt issa ngħidlek fi żmien ġimgħa, issa ngħidlek fi żmien ġimgħatej, u hekk jisek qed tipprova tqarraq bil-pazjent tiegħek. Però Per eżempju, għal sinjura Jazlovjeska staqsit fuq il-dimensjoni soċjali u fuq il-komunikazzjoni li nixtieq resqu bħala kommissjoni u x'tinkludi. Nixtieq nirreferi għall esperjenza tiegħi fil-Polonja. Jien mort fil-Klinica għal Forum Ekonomiku u kont viċin is-sur Biljecki u biex inwiġbek fil-qasir naqbel ma l-approċċ Eh, Biljetski, ex Prim Ministru ta' pajjiżek fuq dan is-suġġett, li fil-fatt pratikament kien qal li jekk il-devalwazzjoni interna hija l-unika mekkanizmu fl-Unjoni Monetarja, il-Polonja ikolla taħseb ferm aktar dwar il-possibilità li tissieħeb fl-Unjoni Monetarja u Ekonomika għaliex hemm ħafna implikazzjonijiet fuq id-domanda domestika ma anke l-kundizzjonijiet soċjali ta' devalwazzjoni interna. Dawn kollha kwistjonijiet serji U għalhekk din hija waħda mill-konsiderazzjonijiet analitiċi wara il-proposta tagħna li se tiġi dal-waqt. Irridu nqisu n-analizi imma anke tweġibiet tal-politika. Allura b'dan il-mod ma nistawx nibdow niġru qabel nitalmu nimxu, però rridu nħasbu dwar il-konkreti tangibli tal-Unjoni Monetarja li titkun eżerċizzju usa hemm ħafna elementi oħrajn pereżempju li jridu jiġu accelerati pal per eżempju l-Unjoni Bankarja xorta waħda li tiġi implementata baktar ħeffa meta mqabbel ma l-ewwel nofs ta' din is-sena iżda naħseb li dimensjoni soċjali u l-komunità ma konċ nistantikom data konkreta dwar l-inizjattiva fuq il-Bahara u il-ftit minuti li kelli ma kienux bizzejiet biex nwieġeb għal din il-mistoqsija. Skorri l-ħin u għalek kif muni li ċertu minn dawn id-deċizjonijiet ma kienux għadhom it-tieħdu mill-Kummissjoni. Iżda jiena informajtkom li wasanna fi stadju avvanzat ħafna fil-preparazzjonijiet. Issa, fuq il-pjattaforma Ewropea, kusser tkun bizzejiet għal ħaddiema. il sinjura Stajru kienet tistaqsi mistaqsija. Irridu nqisu dan l-affarijiet fil-waqt li diġà e, qed niżviluppaw il-pjattaforma. Aħna nippruvaw kemm jista' jkun f'din l-inizjattiva nqisu dak kollu li ħareġ mill-konsultazzjoni Wara kollox dan kien lan tal-konsultazzjoni li niġbru dejja ġodda u anki norjentaw id-direzzjoni tal-ħsieb tagħna u li kemm jista' jkun inħadnu l-kooperazzjoni tal-ispettorati fost l-istati membri. Naħseb li ma tkunx tennija realistika li l-Kummissjoni Ewropea jew l-Unjoni Ewropea tistabilixxi ispettorat Ewropew li nistgħu verament nagħmlu huwa li noħolqu skambju ta' informazzjoni aħjar u forum oħra ta' kooperazzjoni fost l-ispetturi ta' xol. U għalek nista' nikwotalek il-żjara tiegħi fil-Olanda mal-Viċi Prim Ministru ta' pajjiżek li huwa sejjaħ fil-fatt il-kodiċi oranġo kif isejħela mhux kwistjoni tal- ħaddiema migranti infushom imma l-kundizzjoni tax-xogħol tal-ħaddiema migranti f'pajjiżek l-Olanda. Naħseb li dan importanti għaliex il-ġlida kontra x-xogħol mhux iddikjarat għandha ħafna kwistjonijiet, għandha ħafna ferat magħha, hemm kwistjonijiet tal-impigi, imma hemm ukoll il-kwistjoni tal-kontribut għall-isforz fiskali tal-istati membri konċernati. Dan kollu għandu jitqis bħala għan importanti memus ma' dan ma' din l-inizjattiva li ser tasal fil-futur fuq ix-xogħol mhux iddikjarat. Aħna favur il-mobilità, aħna ninsistu li l-libertà li wieħed jaħdem f'pajjiż ieħor għandu jiġi rispettat. Iżda tal-fema wkoll dak li qalet is-Sinjura Baxtox dwar il-danni possibbli li nistgħu noħolqu għal ċertu pajjiżi tas-sors tal-oriġni jekk f'perjodu qasir ta' żmien ikun hemm ħafna ħaddiema li jitilqu mill-pajjiż biex ifittxu xogħol x'imkien ieħor. Għajjem din il-kwistjoni anke meta żor dan l-aħħar Latvja, pajjiż li ġim faħħar għal suċċess ekonomiku tiegħu u anke għal kapaċità li dal-waqt jissieħeb mal-euro fiż-żona dal-waqt daħħal l-euro jissieħeb fiż-żona euro. Però Din iż-żjara fil-Latvija seħħet meta ħafna żgħażagħ kienu telqu mill-pajjiż biex ifittxu xogħol x'imkien ieħor. U jekk din ix-xejra ma tiġix riversata, allura din hija telfa kbira fil-potenzjal tal-forza tax-xogħol ta' dak il-pajjiż. U jiddependi l-proporzjon ta' dipendenza li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ikollhom effett fuq is-sigurtà soċjali għax ħafna mill-impjegati żgħażagħ jitilqu mill-pajjiż ħafna drabi mbagħad ikun hemm diffikultajiet kbar mill-gvern biex jindirizza il-problemi ta' nies imdaħlin fleta fis-soċjetà. Allura huma kwistjonijiet li rridu ndirizzaw għaliex jekk ikun hemm xogħol ekonomiku l-implikazzjonijiet jistgħu jkunu serji, però rrid ikun hemm strateġija ċara għar riżorsi umani biex niżguraw li jkun hemm migrazzjoni iktar ċirkolari iktar milli migrazzjoni li timxi lejn direzzjoni waħda biss. Dan jinkludi anki ħaddiema fosthom Spanjoli li jmorru jaħdmu fil-Ġermanja pereżempju. Imma f'dawn l-aħħar snin rajna li hemm ħaddiema li timorru lura lejn Spanja u għalhekk nixtieq nisħaq il-possibilità tal-użu ta' garanzija żgħażagħ ġara darba titnida biex bekk ikun hemm opportunitajiet anke fuq il-livell domestiku. Għalhekk din hija waħda mir-raġunijiet għal huwa daqshekk li dan dan l-istrument għaliex tiżgura li l-immigrazzjoni barra mill-pajjiż ma tkunx l-unika għażla ħalli jkun hemm tama l dawk li fl-aħħar mill-aħħar tilfu tama u qegħdin qiegħda. Irridu li nipromovu s-servizzi tagħna biex ikun hemm networking mal imsieħba soċjali, ikonna informazzjoni dwar il-postijiet battala jew postijiet battala li ser ikun hemm possibilment fis-suq tax-xogħol naraw x'ser nagħmlu bħala evalwazzjoni u assistenza biex nissussidjaw jew l-impigi jew inkella taħriġ ta' kwalità tajba jew apprendistati imma fuq livell lokali. U bekk inħejju ruħna għal periodu meta nittamaw li konna irkupru l-reġuni kollha fl-Unjoni Ewropea u mhux biss il-pajjiżi dinamiċi jew it-tramuntana dinamika fuq l-miżuri għall-appoġġ tal-SMEs biex jimpjegaw l-żgħażagħ. Iva, minn tal-inqas tnejn ġew misħuqa dan l-aħħar, wieħed minn dawn l-inizjattivi kienet xi ħaġa li użajna mod estensiv fis-semestru Ewropew biex nappellaw lill istati membri bidlu l-tassazzjoni li lin mill-SMEs u minn jimpjega palma sar fi Spanja jew billi jkun hemm sussidi għal kontributi fiskali taż-żgħażagħ jew tal-SMEs li ħadmu liż-żgħażagħ jew inkella inaqsu bil-mod il-mod ir-rata fiskali bħalma ġara fl-Italja jekk kumpanija tħaddem żgħażagħ qiegħda. Kien hemm ħafna xetteċiżmu fuq dan il-punt, imma rridu nqisu wkoll il-potenzjal tal- Bank Ċentrali Ewropew Fir rigward is-summit li kien hemm f'Berlin, il-President tal-EIB dak iż-żmien Sur Hoyer għamel ħafna punti xettiċi. Ma kienx ċar dwar il-possibilità li jkun hemm sel fuq medda twila ta' żmien għall-SMEs li jħadmu l żaza li jkunu qiegħda. Nittama li dan il-ħin issa jasal li l-isforzi tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-Bank Ewropew għall-Investiment jisarfu u jtuna l-frott u fl-aħħar mill-aħħar nkunu nistgħu naraw il-kapaċità tal-kontributi wara dawn l-istqarrijiet li saru dan l-aħħar fuq l-ekonomija. Issa, fuq ġvarz arbajt, il-xol mux id-dikjarat. Jina nishtiq najt grun arbajt, ġifiri il-xol li huwa favur l-ambjent, il-green jobs. Dawn rridu naslu għal-jom l-aktar fis possibli. Ġimħabbar diġa fil-pakket tal-impigi li rridu naħdmu lejn pjantazzjoni li kien memus mal-pakket tal-impigi f'April is-sena li għaddit u aħna ksibna iktar progress fuq l-impigi tal-ICT. Flimkien mal-Viċi President Cruz nidejna koalizjoni kbira biex nħadmu dawk in-nies tal-qasam tal-ICT imma anke biex ikun hemm taħriġ u edukazzjoni biżejjed biex dak li jkun ikun kapaċi imura l-impjiegi tal-ICT. Ovvjament l-ekonomija mhix ibbażata fuq settur wieħed imma ħafna setturi li jikkontribwixxu lejn l-ekonomija. Imma huwa minnu li hemm xi ċertu setturi li jispikkaw bħal pereżempju s-settur tal-kostruzzjoni, s-settur tal-karozzi, is-settur tal-enerġija, setturi oħrajn li huma intensivi u li rridu nqisu. Walek nemnu li l-kooperazzjoni ta' dawn it tlet portafolli fl-imkien tal-kummissari ser ikun hemm proposti konkreti u prattiċi sa' fi żmien qarib. U fl-axħar mill-axħar meta niġi nattendi l-seminar organizzat minn Jean Lambert fuq l impiegi favur l-ambjent jew l impiegi ekoloġiċi l-ekim sejħa Green Jobs inkun nista' ngħidilkom aktar dwar din il-preparazzjoni. Preparazzjoni li musser tasal din is-sena ma' xogħol għas-sena d-dieħla. Għalhekk fadilna ħin u bekk inkunu nistgħu niżviluppaw il-dettalji konkreti. Jekk tippermetti li minuta, President F'nofs minuta nsi nipprova nindirizza l-kwistjoni tal-unions tal-hairdressers, tal-parrukkiera li għajmet il-kollega flower round. Naħseb li hemm interess kbir fuq, fuq din il-kwistjoni. Jina ċert li ntafu li memx proċess automatiku u memx skadenza lanqas Il-Kummissjoni trid tikkonsidra l-affarijiet imma mhix kwistjoni awtomatika li wieħed isarraf ftejim tal-imsieba soċjali fl-liġi tal-Unjoni Ewropea u lanqas minn skadenza marbuta magħna biex namlu nagħtu tweġiba għal din it-talba. Tapprezzaw forsi li l-Kummissjoni għanda agenda mimlija da' zbajda, anke fil rigward ħafna oqsma differenti ta' politika, pal per eżempju s-saxħa sigurta tal-post ta' xogħol minnaħa, imma anke regolamenti intelligenti, lekkim sejħa proċessi rifit u għanna ħafna xogħol fuq rasna, għalhekk irridu naraw x'inhuwa l-aqwa ħin l-aqwa kalendarju li nistgħu nadottaw mingħajr ma jkun hemm konflitt potenzjali ta' dawn l-aġenti. U ovvjament Dan mhux xogħol faċli, laqqas xejn, iżda nixtieq ngħidilkom li fil-qasam tas-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol minkejja li jkun hemm ċerti kurrenti b'saħħithom f'ċertu qasma, il-Kummissjoni taħdem eżattament bħal parlament Ewropew f'ċertu rigward. Huwa qed nitkellmu dwar responsabilità Ewropea, nippruvaw nagħtu daqqatit lill-impjigi, nitkellmu dwar il-baħara, nitkellmu dwar il-sitwazzjoni tal-livell indaqs suq intern, u s-suq komuni u għalhekk qed nitkellmu fl-aħħar mill-aħħar dwar ir-rwol mexxej tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel maqbija tad-dinja. Allura rridu nieħdu l-affarijiet bis-serjetà u nagħmlu l għalmu tagħna biex nindirizzaw l-affarijiet kollha kemm ċittadini tagħna kif ukoll għall-Parlament Ewropew. Il-President, konklużjoni tajba ħafna mill-Kummissjoni, dialogu strutturat intemmu hawnhekk nittamaw li nkompluh iktar qoddim miegħek, importanti li konna din l-opportunità biex niddiskutu miegħek fuq kwistjonijiet tant importanti. Grazzi lill kollegi li baqgħu sal-aħħar u grazzi lill interpreti l-interpreti rreċiprokaw u grazzi lill segretarjat Nixtieq ilkom il-lejla tajba.